Bonjour, euh, mesdames et messieurs, nous commençons notre euh, réunion aujourd'hui. Signori, nistaw nibdew il-laqatana ta' dal-ħodu. Nikkuġobkom zommu daqxajn ordni fil-kamra. Punt wieħed fuq l-agenda. Aha.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 Kommenti fuq l-agenda, jek le? Nistaw bekk eh, nqisu l-agenda bħala adottata. Aħbarijiet mill-Presidenza l umar nofsinhar għandna smigħ fuq il-Baħar Baltiku. Fit-tlieta ta' war nofsinhar fil-bidu tas sessjoni ta' war nofsinhar ta' dan il-Kumitat. Il-workshop fuq it-tibdil fil-klima otna ejz ta' emissjonijiet li l-edmi se namlu fit-28 ta' ġunju mill-erba sa' 6 nofs ta' wara nofsinar fil-kamra A3 tnejn dawn huma workshops organizzati mis-Sur Ziber u s-Sur Skilakakis. zatwierdzenie protokołu z posiedzenia 12 maja? Minuti tal atana ta' 12 ġun ta' Mejju jekk mawx kommenti fuq dal-minuti do nadotom ukoll. Nandu issa għal votazzjoni. Nitlobkom sabiex tippreparaw il-voting cards ta'kom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 Emenda konsolidata numru wieħed, minn favur? Kontra? Astenzjonijiet taddi. Emenda konsolidata numru 2. Dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda konsolidata numru 3 favur? kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda konsolidata numru 4 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda konsolidata numru 5 minnu favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda konsolidata numru 6 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Tati. Emenda numru 1 ta' paragrafu 1 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Tati.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 Minu favur? Kontra? Amenda seba, favor. Amenda seba, meno favor, contra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 8, dok favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda dissa, dok favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 10, Dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 12 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw mod elettroniku.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 Emenda 28, Paragrafu 2. mis signora Gardini. U Berlato, Grostet u François Dafravur, kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 19. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Niverifika mod elettroniku però. Votazzjoni miftuħa. Vota kulħadd. Votazzjoni magħluqa.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 Votazzjoni miftuħa. Il-vota kulħadd? Jekk iva nistgħu nagħlqu l-votazzjoni. 25 favur, 16 kontra, għaddit din l-emenda. Emenda 30. ċermen jikkorreġi ruħu naddu għal-emenda 33. F'paragrafu 4. Votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti. Fuq emenda 33. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Ettini tieni parti. Għadna fuq emenda 33, et-tieni parti dawk favur. Kontra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 Zami. Vota kolħat? Votazzjoni maluqa. 25 favor, mistax kontra. Għaddi din l-emenda. Naddu s fuq il-paġna li jmiss fuq il-lista ta' votazzjoni li għanna emenda 47. Emenda 47 Paragrafu 5a. Mek favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Emenda 48, Dok favur? Kontra? Astenzjonijiet? niverifika b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Wszyscy oddali głos. Vota kulħadd. Votazzjoni magħluqa. 20 favor, 20 kontra. Għal daqsan l-emenda, maddiċ. Bżewċa stenzjoni ukoll. Emenda 49 ok favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 59, paragrafu 7. Nog favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Poprawka 58 w dwóch częściach. miał Hamsin żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Din l-emenda ma ddiċ. It-tieni parti. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet Maddiċ. Amenda 57. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 62, dawk favur Taw kontra astenzjonijiet maddiċ. Emen sittin. Favol kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 61 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur L-ewwel parti dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Tinni parti? Ta' tu 60 dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Nivverifika b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Wszyscy oddali głos. Zamykam głosowanie. 27 za, 14 przeciw. Votazzjoni magħluqa għaddit 27 vot favur u 14 kontra. Amenda 63 dak favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 60 dak favur kontra astenzjonijiet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 astenzjonijiet maddiċ. Emenda 65 u kvavur. kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 66 u favur kontra astenzjonijiet Is-Sinjura Lange. Grazzi. Xtaqt nirtira emenda 67 għaliex il-rapporter u xedaw rapporters iddeċidew fl-erf tagħhom li din l-emenda ma taqax fl-ambitu tat test pala membru sempliċi ma nistax imur kontra ir-rida tagħhom. Madana kollu, il-Komissjoni tittieħu inizjattivi konkreti per pereżempju sabiex tipprovdi il-sostituzzjoni tal-fosfati. Dawn huma inizjattivi li jaqgħu f'dan l-ambitu imma rapporter u xedu rapporters ma jaqblux. Jiġifieri probabilment għan diskutu dan aktar il-qoddim. Oui, on, on oui. a déjà voté sur le. On a déjà ah, voté, okay. c'était positif. Oui. Zwycofujemy poprawkę. Għaldaqstant, din l-emenda ġiet irtirata. Emenda 67 ġiet irtirata u nittamaw li fil-ġejjien kifett inti nkunu nistaw niddiskutu del kwistjoni palissa qed nivvotaw fuq strateġija. Emenda 68 issa. l parti Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Poprawka 69, kto jest za? Menda 69, dawk favur, kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 70, Missur Florence, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 71, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet nissuġġerixxi li nivverifikaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Zamykam głosowanie elektroniczne. Votazione maluqa. Voti l-istess għal daqstant l-emenda maddiċ. favor, favur, 22 kontra. Emenda 72. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet Maddiċ. Emenda 73. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nivverifika b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Xifxis soddali għos. Vota kulħadd? Votazzjoni magħluqa. 27 vot favur, 15 kontra, 0 astenzjonijiet, din l-emenda ġiet adottata. Emenda 74 ok favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 75, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 76, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 78, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 77, Emenda 77 favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda 79 dak favur? Kontra? Astenzjonijiet? Nil-verifika b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Dali Kulħat vota. Il-votazzjoni maluqa. 23 vot favur u xejn kontra u 21 astensjoni. U għaddit. Issa naddu għall-amenda numru 80 dawk ma favur kontra astensjonijiet ħanamlu verifika automatika kieġabkom. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. 23 favur, 20 kontra din l-amenda d-diet. Amenda 81. U amenda 82. Dawn iż-żewġ amendi huma identiċi mela dawk li ma favur, dawk li huma kontra. Astenzjonijiet ma' d-dietx. Amenda 83 dawk li ma favur, dawk li ma kontra. Għaddet astenzjonijiet din għaddiet. Amenda 84 dawk ma favur. Amenda 84 dawk ma favur, dawk ma kontra. Astenzjonijiet din ma pero ħan verifikaw mod elettroniku jekk jogħġobkom. Il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Il-votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Il-maġġoranza, maġġoranza wiesa. Għax 31 vot ivvutaw kontra. Mela għamenda 85 dak ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Amenda 86 dawk ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Amenda 87 88, 89 u 90 dawn huma amendi identiċi ħan votaw fuqhom il-koll. Dawk ma favur, dawk li ma kontra. ddiċ. Amenda dlitta u design dak ma favur, dawk kontra. Astenzjonijiet, ddiċ. Amenda 92 dak ma favur. Kontra. Astenzjonijiet Għaddit. Għanivvotaw fuq amenda 95 dak ma favur Dawk li ma kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Amenda 96 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. 97 dawk li ma favur, dawk li huma kontra, astenzjonijiet għaddiet. 98 dawk ma favur, dawk li huma kontra, astenzjonijiet għaddiet. ħanivvutaw b'mod elettroniku issa fuq l-opinjoni abbozzata kif ġiet amendata mela l-votazzjoni miftuħa.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 Aldel, oui, c'est elle. Qui, qui d'abord La commission Non, d'abord Madame Grostet qui parle maintenant. Pour Pierre, c'est Madame euh, ah. Fanny Grosset. Tito, teraz czytamy tytuł punktu. Tak Przechodzimy do, przechodzimy do kolejnego punktu e, naszego... Mela jessa serna do għattini punt fuq l-agenda tana, l-punt li jmiss anzi fu l-agenda tana. U ħanibdew bil-punt 5. Dinja mistoqsija orali eh, minn mistoqsija orali numru 2011 slash 03 mis Signora Grostet, Signora Paranova u Sir Cashman fuq il-ġlida Eh, tal-ġida globali tal-Unjoni Ewropea kontra l-HIV u l-AIDS. Ħanat il-kelma li Sinjura Grostet, Sinjura Paravanova u Sur Cashman fl-aħħar. Mela, nat il-kelma mill ewwel li Sinjura Grostet. Grazzi tas Sur President, Nix tinfakkar l-kollegi fl-2009 il-Kommissjoni adottat komunikazzjoni rigward il-ġlida kontra il-marda tal-HIV u tal-AIDS fiħdan l-Unjoni Ewropea u pajizi eh, marbuta maħħom. Hawnhekk kellna tliet punti prinċipali il-prevenzjoni, it-trattament u anki l-ħarsien. Sfortunatament, il-lum il-ġurnata, il-numru ta' mard ġdid, infezzjoni ġodda fil-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ġiri mhuwiex nieżel. għanna stimi li ġejjin mill-Aġenzija Ewropea għal kontroll tad-Digital Mart li huwa jgħid li hemm 30% tal-persuni li għandhom l-HIV jew l-AIDS għadhom biss ġew diagnostikati, ġifieri r-riskju għat tliet darbit akbar li wieħed jikkontattja din il-marda. Speċjalment meta persuna tkun għadha ma tax li għandha l-HIV. Nofs minn daw il-persuni li għandhom l-HIV qegħdin jiġu trattati tard wisq edin jinqus fi stadji fl-infezzjoni li huma avvanzati ħafna qabel ma jkunu jafu li għandhom il-marda u li jkunu jistgħu jiġu trattati. Għalhekk studji ġodda għandhom jippermettuna biex aħna naħsbu minn ġdid dwar il-ġlida kontra il-marda tal-HIV u l-AIDS. Persuni li għandhom l-HIV għandhom jihdu il-medicina antiretrovivali aktar milli eh, wara aktar tard meta eh, marda tagħhom jew l-immunità tagħhom issir aktar ħażina. l-Unjoni Ewropea kellha u dim diet mexxit rwol Eh, minn ta' qoddim fil-ġeda ta' kontra l u aħna dejjem għandna naqdu dan ir-rwol sabiex niggarantixxu li l-progress u investiment li diġà ġi allokat tassew jiġi utilizzat bl-aħjar mod. Din hija kwistjoni u l-mistoqsija li aħna nippreżentaw lill-Kummissjoni. Minħabba l-fat li ħna issa din eh, resqin lejn ir-reviżjoni temporanja jew ta' żmien medju dwar il-progress li sar sissa, nixtiew naraw li l-Kummissjoni tilqa' wkoll ir rekomandazzjonijiet tal-ECDC meta niġu għall-screening tal-HIV. Hemm rekomandazzjonijiet li ġew ippubblikati f'Diċembru tal-2010 Għalhekk il-Kummissjoni ser taġġorna l-istrateġija tagħha biex tiġi għall-ġlida tagħha tal-HIV AIDS fiħdan l-Unjoni Ewropea u anke fil-pajjiżi ġirien. U dan jinkludi il-prevenzjoni u l-aċċess anki għal trattamenti u l-screening. Hemm ukoll grupp ta' livell oli li fil-fatta ħon ħaj il-taqaf f'Ġunju li ġej f'New York f'Ġunju New York u dan huwa l-10 anniversarju tal-Milestone Assembly fuq l-HIV u l-AIDS. Għalhekk il-Kummissjoni tkun tista' tispjegalna kif ser tikkoordina l-istrateġija tagħha fiħdan il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ġirien tweġiba Ewropea hija neċessarja għal marda tal-HIV u tal-AIDS. Dawn mal l-mistoqsijiet tagħna għall-Kummissjoni. Flimkien mal kollegi tiegħi Sinjura Pavravnova u Sur Cashman, grazzi. Dziękuję bardzo koleżance Françoise Grostet, koleżanka Antonija Sew, Sinjura Grostet, għalhekk issa senat il-kelma li Sinjura Antonija Pravnova. Grazzi sew, Sur President. Kif qalet diġà mod tajb Sinjura Grostet, jiena nixtieq nsemmi f'dal istadju il-punti li prezentat fissem fisimna l-kol. Aħna bla dubju qegħdin naraw differenzi u anke kif nistgħu nitkellmu dwar is-saħħa u l-ugwaljanza, però nixtiex nistaqsi jekk iċ-ċittadini Ewropej jinstabux fuq l-istess livell meta niġu għal eh, prevenzjoni, diagnosi u trattament rigward il-marda tal-HIV u l-AIDS. Nixtieq nara l-attivitajiet li qed isiru l-pjanijiet tagħna ta' pjanijiet nazzjonali għal ġlida kontra daw l-HIV, però aħna għalkemm huma neċessari dawn il-pjanijiet ma nafux jekk mhix biżejjed jekk hemm xi biżejjed finanzi allokati għal din il-marda. jekk hemm inugwaljanzi bejn il-trattamenti u kif qed tiġi indirizzata il-marda tal-HIV u tal-AIDS, rridu naraw x'inhuma il-limiti tal-prinċipji ta' sussidjarjetà f'dan il-każ għaliex inkella din tkun kwistjoni ta' tħassib kbir. Importanti wkoll li Nitrattaw ukoll l-immigranti minħabba l-fatt li hemm eh, ammont kbir ta' immigranti li ġej mit-tramuntana tal-Afrika. Grazzi. Dziękuję bardzo. Grazie tassew. Għaw xaħat tiħor li xti jitkellem fuq din il-kwistjoni. Jikdammu dan mhux il-każ mela ngħaddu għal rappreżentanti tal-Kummissjoni għanna sur Hibel u sur Satan. Għanna sur Hibel mill diġi tas saħħa Jek joġbok. Iva, grazie tassew il-Kummissjoni tixtieq tirringrazzja l-Komitat għal din l-opportunità biex niddiskutu it-tweġiba tal-Unjoni Ewropea għal ġlida kontra l-marda tal-HIV u tal-AIDS u naħseb li dan huwa stadju tajjeb ħafna marbut ma' laqa għolja li ser isseħ fi New York u minħabba l-fatt li l-istrateġija ilha fis-seħħa sena u nofs. Aħna għandna politiki, marbut, politika marbuta flimkien marbuta mal-marda u mal-epidemija tal-HIV u l-AIDS u din għandha x'taqsam mal-Unjoni Ewropea u il-pajjiżi ġirin kif ukoll it-tweġiba globali hemm u oġġettivi u hemm koordinazzjoni fil-qrib. Dak li għandu xiesamma l-istrateġija u l-ġlida kontra l-marda tal ejs l unjoni Ewropea u l-pajjiżi ġirin, din tixħet l-attenzjoni tagħha kif diġant għal fuq l-aċċess għal prevenzjoni li tinkludi testijiet, trattament u ħarsin tixħed l-attenzjoni kol fuq politika li timmira l-popolazzjoni tinsabu l-aktar friskju s-saxħa il-soċieta ċivili, specialment meta tiġi biex tagħti appoġġ l-istati membri u partijiet interessati madwar l-Unjoni Ewropea. Dan għandu jkun ibbażat u huwa ibbażat fuq il-ġabra ta' informazzjoni il-monitoraġġ ta' situazzjoni fiħdan l-Ewropa. Mela permettu li ngħaddi għal kwistjonijiet li tqajmu u li tresqu l-Kummissjoni. Mela, inna sena u nofs li implementajna l-istrateġija u tlabna li CDC sabiex ikkolla qafas ta' monitoraġġ kemm għal komunikazzjoni kif ukoll għall-pjantazzjoni għal dak li għandu x'jaqsam għal indirizzar tal-epidemija fil-Unjoni Ewropea u fil- pajjiżi ġirien dan ovvjament iwassal għal rapportaġġ kif ukoll strumenti oħra kif ukoll l-Aġenzija ta' ġisma Uda dwar lejt, kif ukoll kun hemm sistema ta' monitoraġġ għax dan jgħinna biex niġbru punti marbuta ma' l-inugwaljanzi li jeżistu kif ukoll eh, migranti li għadhom ma ġewx dokumentati u kwistjonijiet oħra marbuta għalhekk mingħajr ma kellniex evalwazzjoni eh, fuq fuq żmien medju aħna nasena u nos naħdmu fuq l-istrateġija u Issa kellna ċans nippubblikaw permezz tal-ECDC l-ewwel rapport ta' monitoraġġ u li kopri l-implementazzjoni tad-Dikjarazzjoni ta' Dublin u din tat-tina ideja dwar is-sitwazzjoni fl-Istati membri. Waqafna mekkaniżmi effettivi ta' koordinazzjoni mal-Istati membri, organizzazzjoni internazzjonali u partijiet interessati permezz tal-HIV think tanks, eh, mobilizzajna s-soċjetà ċivili permezz ta' forum ta' soċjetà ċivili u stajna nappoġġaw ukoll il-networking fiħdan soċjetajiet ċivili u xogħol ta' riċerka li qed isir f'dan il-qasam b'attenzjoni qawwija fuq it-testijiet. Il-linji gwida tal-komunitaja bażi tajba l-istrateġija u tipprovdi elementi importanti ta' gwida l-istati membri biex jiżviluppaw politika ta' testijiet fil-pajjiżi rispettivi tagħhom. Aħna regolarment qegħdin niddiskutu kwistjoni ta' testing Ser konna laqa li jmiss il-ġimgħa li ġeja u it-testing, l-eżamijiet, ġifieri eżaminazzjonijiet ħajkunu bla dubju fuq l agenda tagħna u li CDC ħajkun qiegħda timplementa dawn il-linji gwida fis-snin li ġejjin. Rigward aġġornament potenzjali tal-istrateġija nifissa, aħna nħossu li kif għattilkom diġa għanna sena u nos naħnu fuq din l-istrateġija u l-għanijiet u l-oġġettivi għadhom validi u ma jeħtiġux aġġornamenti fondamentali madanakollu kollu aħna bnejna fiħdan l-istrateġija, speċjalment fil-pjantazzjona, eh, aġġornament kontinu. Ġifiri meta l-aġġornament formali sir neċessarju il-proċess għall-aġġornament ikunu diġa qegħdin f'postom u bla dubju niddiskutu fil-firxa kollha tagħha anke mal-istati membri soċjetà ċivili, kollegi mill-pajjiżi ġirien u anki il-partijiet kollha interessati u involuti. Kif għattilkom prevenzjoni, accessa, diagnosi u testijiet u ma ewlenija f'din l-istrateġija, koordinazzjoni bej żewġ l-istrateġiji u għamminnu fil-fat li għanna żewġ strateġiji f'postom u fisseħ l-istrateġiji huma komplementari u linja mal-situazzjoni ġeografika li teżisti. Il-prioritajiet huma gwidati minn prioritajiet marbuta u azzjonijiet marbuta u l-implementazzjoni hija koordinata fuq livell politiku anki dak tas servizzi fih dan il-Kommissjoni u anki aħna qegħdin hawn qed nirrappreżentaw DGs differenti li qegħdin jaħdmu fisem daw l-istrateġija għandna wkoll id-digital żvilupp kooperazzjoni ġifieri l-għanijiet ta' daw iż-żewġ politiċi jesprimu wkoll l-istqarrija li tħarġet fil-laqa ta' livello li fil-tnus ma' u anki dikrazzjoni politika u koll ġit appoġġata minna tal-Unjoni Ewropea u fil-konklużjoni tal-Konsil reċenti fuq il-ġurnata dedikata l-marda tal-AIDS aħna għan prinċipali li niksbu aċċess universali tal-prevenzjoni tal-HIV, trattament, ħarsin u appoċ u il-miri tal-MDG sal-2015, il-koordinazzjoni tal-politika tilab rol importanti u tagħti importanza biex tippromuova konformità lill-approċċ bbażat ma' drittijiet tal-bniedem li innaqsu diskriminazzjoni, stigmatizzazzjoni u anki innaqsu l-inugwaljanzi. Grazzi. Dziękuję bardzo. Teraz... E, Grazzi tassew. Is-Sinjera Gutierrez tixtieq titkellem? Iva, grazzi tassew, ma nafx jekk aħna temmejniex niddiskutu dan il-punt minħabba li fatt li smajna għadna kismajna minnaħat tal komissjoni pero nix taqt najt ħaġa li forsi tkun utli għad-darba li jmiss li nitkellmu fuq dan is-suġġett. Jiena naħseb li it-trattament li aħna qed nindrizzaw din il-kwissjoni hija kwissjoni pjuttost li qed nindirizzaw b'mod burokratiku. Il-ċifri fost l-HIV ikolli ngħid fi Spanja żdiedu blikra hu tħassibna ħafna. Jien għandi Jina għandi oħti ila 33 sena taħdem ehm, fil-ġlida ta' kontra l-AIDS u kella zewċu li tlimietu bil-HIV u issa edha taħdem fiħdan l-industrija biex twaqqaf il-firxa tal-marda tal-AIDS. Ija edha taħdem u kol fost iż żaza u l-istampa hija ħafna differenti minn dik li qed nitkellmu fosta nitkellmu fuq hawnhekk. Għal ħafna żaza hemm ħafna tħassib li wieħed pereżempju jieħu il-morning after pill Eh, u jaħsbu tar fuq dik il-problema li ġifri ma jinqabdux tqal aktar mill-li jinkwetaw li jgżbu l-marda tal-AIDS. Din hija kwistjoni importanti. Anke għan nies li jaħdmu fit-toroq. Tajb li wieħed jisma' l-istorja eh, vera minant eh, xaħat li għadda minn din l-esperjenza. U mhux biss niqogħdu nitkellmu fuq l-istatistika. Jien naħseb li tajb li niltaqa' ma' daw in-nies fit-triq konna stampa ċara u naraw minn fej ġejjin dawn il-problemi. Naħseb li tajjeb ikollna laqa iddedikata għal din il-kwistjoni. Importanti ħafna din il-kwistjoni għalija ħafna. Dziękuję bardzo. Grazzi tassew. Mela, issa nagħti l-kelma lis-sur Satan, ir-rappreżentant tal-Kummissjoni. Sur Satan, jekk jogħġbok. Iva, grazzi tassew, Sur President, grazzi tal-permettit li nitkellem. Fil-fat jina parti mill-naħa tal-izvilupp l-kooperazzjoni, ġifri mandiċ tweġibit xinati rigward il-kwistjoni ta' stat membru partikolari, għawnek nitkellimu fuq Spanja issa. Il-komment li jina nistanaddi f'dal-istadju, anki r-rabta li nistanamela l xol tijaj, Hawnhekk aħna nitkellmu ma' pajzi għedin jiżviluppaw li qed jitrattaw jaddu minn daw tip ta' problemi. Hemm nuqqas ta' rabtiet bejn il-burokrazija u l-ħajja ta' kuljum aħna qed nippruvaw nibqgħu marbuta mar-realtà ma' soċjetà ċivili u l-imsieħba tagħna. Għaliex dawn ifikruna ta' kuljum dwar ir-realtajiet ta' x'inhi l-marda tal-AIDS u meta niġu għal kwistjonijiet ta' trattament, kwistjonijiet ta' aċċess, ta' li ħarsin ta' saħħa. Eh, dawn huma biss il-kummenti li nista' ngħaddi f'dal-istadju. Issa nixtieq nagħti l-kelma lis-Sinjura Grashtet. Grazzi sew tal-li permettejt li nitkellem minn ġdid dak li għadna kif smajna mis-Sinjura Gutierrez huwa ferm importanti. Aħna nisabu perswazi li l-Komissjoni Ewropea tagħmel dak kollu li tista' f'dan il-qasam. U ta' bilħaq aħna għadna lura u qed neħlu f'kwistjoni ta' sussidjarjetà u li rridu ngħaddu eh, nużaw pjanijiet li implementaw l-istati membri, aħna nħossu li aħna inna nħarsu din il-kwistjoni għal snin twal, u sfortunatament jider li hemm xi tip ta' demobilizzazzjoni. In-nies donna medin jinsew l ħtieġa biex wieħed jiġġieled kontra l-marda tal-AIDS eh, ta' kuljum. Il-kwistjoni tqajmet ftitilu minnaħa tal-Kummissjoni stess. Ir-rappreżentant tkellem dwar problemi ta' immigranti. dan l-Unjoni Ewropea jessanna ħafna immigranti u ta' sikwit dawn donnom jaddu mit-test. U għalhekk imbagħad hemm uh, kontaminazzjoni. U għalhekk irridu nindirizzaw din il-kwistjoni tal-immigrazzjoni rridu naraw kif ħanitrattawha. Michael Hibber, x'pan, zechce odpowiedzieć? Is-Sur Huber. Iva, grazzi ta' sewna sepp li dawn ma' kwistjoniet importanti ħafna anki l-kwistjoni li nżommu rabtit ma' soċjetà ċivili. U jina semmejt il-kwistjoni li aħna waqafna soċjetà ċivila, ċivili forum anzi ta' soċjetà ċivili u dawn ikollhom permezz tal-limiti li jinstabu fil-programmi tas-saħħa bli niġbru fl-imkien eh, il soċjetà ċivili biex tiddiskuti l-kwistjoni tal-HIV u l-AIDS anki biex kif għalli kollega tiegħi jinżommu mar realtà ta' kuljum għaliex din hija kwistjoni prinċipali fix-xogħol tagħna fuq l-istrateġija. Rigward l-immigranti din kwistjoni hija koperta dak li għandu xieqsam ma l-aktar gruppi li jinsabu friskju fiħdan l-istrateġija u l-linji gwida tal-ICDC dawn qed jagħmlu xogħol ukoll marbut ma' partikolar mal-immigranti u l-kwistjoni tas-saħħa u anki hemm rakkomandazzjonijiet li jingħataw l-Istati Membri din hija kwistjoni li aħna rridu insegwu permezz ta' flimkien anzi mal-Istati Membri. Dziękuję bardzo. Grazzi ħafna. Għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jagħmel intervent? Ma jidhirx li huwa l-każ, nixtieq nirringrazzja lir rappreżentanti tal-Kommissjoni. Naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna qed nirreferi dwar għall-implementazzjoni tal-leġislazzjoni ambjentali Ewropea. Punt seba' tal-aġenda tagħna. Przechodzimy do punktu szóstego, którym jest Skużawni jgħid il-President, bizna punt sitta Din hija mistoqsija orali minnaħa ta' Għaza Vestlund fuq id-diossini fil-prodotti tal-ħut fil-Finlandja u l-Svezja. Sinjora Vestlund. Grazzi ħafna, Sur President. Pal kulħadd f'dan il-komitat, il-kol nafu illi id-diossina hija waħda mill-iktar sustanzi perikolużi illi għanna, għalhekk għandna wkoll ir-regoli Eh, komuni fis-suq Ewropew dwar prodotti illi kollhom kontenut oli ta' din is-sustanza il-Finlandja u l-Iżvezja kellhom delegazzjoni partikolari għaliex eh, bdew jippruvaw jimbuttaw eh, ħut illi xorta waħda jimbi ħala folja huwa ta' periklu għas-saħħa. Meta kien hemm id-deroga kien hemm kondizzjoni marbuta ma' dan illi l-konsumatur ikun marra marraf b'dan jiġifieri l-kontenut f'dan il-ħut kien hemm ukoll proibizzjoni fuq l-esportazzjoni anka minnaħa tal-Swedish um, Food Authority li hija ekwivalenti għall-EFSA u naħseb li huma bi 17% tal-popolazzjoni tal-pubbliku ġenerali li huma konxi ta', ta din is-sustanza u kemm suppost jiklu minn dan il-ħut fil-fatt suppost jiklu tla darbit minn dan il-ħut tla darbit biss fis-sena. Ftit familji bit-tfal jafu li din il-regola tinkludi u koll. Om man har kvar det här undantaget så riskerar tusentals barn och fertila kvinnor och dess foster att få i sig för höga halter. Fl-Svezja hemm possibilità kbira l konsumatur xorta waħda jkompli eh, jassorbi ħafna minn din id-diossina minħabba l-ħut li jiekol. Sfortunatament l-awtorità fl-Svezja ma wix bizzet, nisema wix li l-industrija, u għalek aħna nitolbu l-Komissjoni sabiex tamel segwitu taħħa fuq dan. Xaħsbu dwar din is-sitwazzjoni kif se reaġixxu u kif jaħsbu illi jistaw jitrattaw eh, din il-kwistjoni illi għandek l-ringa Baltika illi għanda tant diossina fija li tista' tikolla biss l'a darbit fis-sena. Se jiġri fl-Iżvezja qed isir xogħol f'dan il-qasam qed titqajjem kosċienza, imma x'qed tagħmel il-Kummissjoni dwar dan il- Jidher li anka fi Franza din il-ħuta qed tisserva anka fir-ristoranti ma naħsibx li għandu ikun hekk. Hemm l-aringa fermentata li hija ħuta li eh, m'hemmx indikazzjoni dwarha ta' kemm suppost it-tfal u n-nisa jiklu minna, però uh, forsi titlob inqas restrizzjonijiet fuqha imma naħseb fuq il-Laringa Baltika irid ikollna ħafna iktar regoli stretti. Jista' jkun forsi li jkollna restrizzjoni żgħira fuq laringa fermentata illi ma tantx qed tpoġġi riski u anka naraw uh, li ma regolamenti jistaw joddu anka l-istess tipi ta' ħut li jpoġġu l-istess tipi ta' riski. Grazzi ħafna. Naddu li kelma li rappresentat tal-Komissjoni, Siran Stetter. U bat għanna eh, interventi eh, mill-Komitat. Mil, mil Sur President, jina xaqt norik li xaqt nitkellem, pero wara li titkellem il-Kommissjoni. Melek, ġobkom. Uruna daqxej min ixtiq jagħmel intervent minn ħati wara l-Kommissjoni. Rozpoczynamy. W tej chwili przedstawiam, e, proszę pana, pana Flu o zabranie głosu. Sur Flu. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen. Grazie, Professor President, signori. Il-livelli massimi ta' diossio, ta' diossina u li sibi ilhom uh, marbuta ma' regolament tal-2002 eh, din il-preżenza ta' diossina qawwija waslet sabiex kona situazzjoni ta' deroga l-Finlanda u l-Svezja sabiex ikunu jistaw xorta waħda jipprovdu eh, ħutu fil-swiq tagħhom. Din id-deroga ingħatat wara li l-Svezja u l-Finlandja u rew li huma jistgħu jilħu l-kondizzjonijiet u li ma kinux qed ikunu eh, ta' saħħa ħsara għas-saħħa. il kundizzjonijiet kienu illi jkollhom sistema li taħdem u bekk taċċerta illi il-konsumaturi il il konsumaturi ikunu jafu xinu ma jieklu, restrizzjoni wkoll fuq il-konsum u l-ammont kif ukoll illi jkun hemm miżuri li jiġu implementati sabiex ċertaw illi l-ħut u l-prodotti tal-ħut illi uh, jilħu dan il-massimu ma jkunux uh, mibjuwa eh, il-barra mill-Finlandja uh, u l-Svezja. Dawn il-kondizjonijiet ġew verifikati fuq il-post minnaħa tal-Kommissjoni l-Uffiċċju Veterinarju tiegħu fl-2005 u l-tim ta' ispezzjoni konkluda li l-kondizzjonijiet intlaħqu u illi s sistema tidher li qed taħdem tajjeb il-Kummissjoni ma rċevitx rapporti minnaħa tal-Awtorità tal-Ikel Svediża fej tajt li forsi dawn il-kondizjonijiet domx qed jintlaħqu. Ma sibniex evidenza ta' ħut illi mhux suppost qiegħed jinbih uh, barra minn Finlandja u l-Iżvezja u li fil-fatt qiegħed jinbih l-awtoritajiet ta' żewġ pajjiżi ippreżentaw pjar minnaħa ta' ħamsa biex indirizzaw din is-sitwazzjoni. L-Istati membri intalbu sabiex eh, ikunu kawti fejtħol il-ħut Baltiku. U sal-lum il-ġurnata ma kienx hemm notifiki ta' allerta fuq ħut li mhux suppost ikun tpoġġa fis-suq minn naħa tal-Finlandja u l-Iżvezja. Aħna xaqna nġbu l-attenzjoni għal fat li d-deroga l-Finlandja u l-Iżvezja ma tfissirx li dawn iż-żewġ pajjiżi ma jistgħux ibijaw dawn il-ħut li l-in mis-suq nazzjonali tagħhom imma jidraċċertaw illi s-suq illi fil-fatt jimbih ikun skont il leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil rigward tas-sustanza involuta. Id-deroga temporanja tiskadi sal-aħħar ta' din is-sena. Situazzjoni tibet però xorta waħda għatem problemi minħabba din it-tip ta' sustanza persistenti. Għalhekk qed ikun hemm ukoll diskussjonijiet pjanati mill-2012 il qudiem bilan ukoll li konna diskussjonijiet mal-Grupp Baltiku fej kunem fej hemm ukoll tmien stati membri li jipparteċipaw. Iftajim fid diskussjonijiet kien illi id-deroga tiġi estiża għal ċertu ħut partikolari u li l-istess uh, limitazzjonijiet joddu għal dawk il-ħut li huma ta' 17 cm jew ikbar. Il-Kummissjoni hija konxja ta' dawn il-kondizzjonijiet u ser tkompli bl-ispezzjonijiet tagħha nkamminata tal-Uffiċċju Veterinarju tagħha se tappoġġa wkoll l-istati baltiċi sabiex jaraw illi qed ikun hemm implementazzjoni tal-kriterji li jkun hemm id-deroga li tiġi segwita sewwa u li anke jkun hemm komunikazzjoni tajba mal-istati baltiċi l-oħra. Il-Kommissjoni qed taħdem sabiex mhux biss ikun hemm protezzjoni għolja ambjentali u anke tal-konsumaturi ma li anke nistgħu nappoġġaw l-industrija tas-sajt speċjalment anke f'dawn iż-żoni. Grazzi. Dziękuję bardzo. Jest sporo. Grazzi ħafna. Għaw numru ta' kollegi li jixtiequ jitkellmu. Għan ngħidilkom minnu fuq il-lista tal-kellima. Nis, pani Murkunajte Radwil, pani Rodberen Dagmara, pan Karl Schleiter, Sofio Koni, Satu Hassi, mm, pani Marit Polsen, François Grostet, Karl-Heinz Florenz oraz pani e, Asa Westlund. Pan Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie. Mela din kienet il-lista tal-kellima, issa xtaqt nibda bil-kollega Bilk. Grazzi ħafna, Sur President. U interessanti li naraw li l-Komissjoni kollha waslet għal-konklużjoni li l-livell ta' diossida fil-ħut mill bahar Baltiku Svizja konsumat i Sverige. Huwa perikolus, però eh, l-awtorità Svediża qed eh, tipprova wkoll illi l-livelli ta' din id-diossid ta' din is-sostanza naqsu u forsi għanna situazzjoni u koll fej eh, fl-Svezja jiklu nofs l-ammont li huwa permess li wieħed jikol u għalhekk forsi situazzjoni mhix daqshekk gravi fl-Svezja. Naħseb li kondizzjonijiet huma daqsxejn diffiċli. Għal l-Svediżi tradizzjoni importanti tagħhom hija li jiklu dan eh, l-aringi fermentati issa jekk eh, tikol din it-tip taħuta żgur li ma tħallik xriħa pjaċevoli u naħseb li ebda tifel u tifla ma jkunu jixtiequ jikluhom. Ħafna minn nies jikluhom forsi darba fis-sena. Il-kwistjoni ewlenija hija l-kwantità kemm tikol minn din it-tip ta' u naħseb li żvediżi jiklu ftit ħafna minn din it-tip ta' aringa fermentata u daġġi u koll provata anka xjentifikament u għalek mem bda periklu u importanti u koll najdu illi ħafna drabi għonek semmejna l-fat illi il-konsumatur għandu dritt li għamel u lazla u man nix nimponu minnaħat tal-autoritajiet dak li għandhom u ma għandhom xieklu in-nies. Naħseb il-wol tagħna għandu jkun nagħtu l-informazzjoni xirqa u dak li jagħmel il-Gvern Svedis L-awtorità tal-ikel fl-Svezja tibqa tagħti rakkomandazzjonijiet x'ir għal informazzjoni xirqa għal ommijiet li tfal u mbagħad nħallu fidej in-nies sabiex jiddeċidu kemm ser jieklu minn dik il-ħut minn dak l-ikel partikolari. Kien hemm investigazzjoni li twetqet u matul li hemm l-ebda indikazzjoni illi din l-aringa fermentata ġiet esportata għal pajjiżi oħra bħalma tgħid il-Kummissjoni hemm evidenza kbira illi tissuġġerixxi li l-Iżvezja qiegħda issegwi l-kondizzjonijiet stretti illi qegħdin fis-seħħ. Għalhekk xtaqt nisħaq sabiex il-Kummissjoni testendi din id-deroga anke jekk nżommu f'moħħna l-ammont ta' impjiegi li jintilfu fis-settur tas-sajt fl-Iżvezja. Naħseb ma nistax nieħdu l-approċċ li noqogħdu nifirdu għaringa minn oħra u nagħmlu restrizzjoni differenti. Il-sajjida jaqbdu tip ta' għaringa waħda u naħseb dan japplikaw wkoll għal Finlandja. Dziękuję koleżance e, Bild Koratz. Proszę o zabranie. Grazie Hafna. Signora Lanes Wanmat. Grazie Hafna, l għennet aħna għawnek mux għed nitkelmu dwar l-laringa, għed nitkelmu dwar eh, il-salamona. Isu donnu għed nitkelmu kol laringa l-ħamra, red herring. Naħseb mhux tajjeb li Zvediżi jieklu ikel kontaminat ma naħsibx ehm, li jieħdu pjaċir għodu jieklu dan it-tip taħħut u meta jafu li huwa kontaminat. It-tfal suppost jieklu tliet darbiet e, fis-sena is-salamun ir riċerkaturi illi huma biss 17% jafu b'dawn il-limiti. U għalhekk kif ser inserħu rasna il l-konsumaturi għandhom l-informazzjoni xirqa biex jagħmlu l-għażla għalihom mal familji tagħhom. Palma ħafna drabi qed niddiskutu għandna dwar iktar regoli stretti fuq l-informazzjoni tal-ikel din torbot ukoll dwar ir-riċerka tal-informazzjoni li qed tgħaddi lill konsumatur mhuwiex biżejjed illi 17% tal-persuni jafu bil-limiti U donnu li xorta waħda kontenti li nagħtu din id għal kemm lill-Svezja u anke lill-Finlandja. Dziękuję koleżance filmok pani Radwile Morkunaj. Grazie ħafna, signora Morkunajta. Grazie ħafna. Hemm ħafna informazzjoni fuq uh, eh, pubblika fuq uh, eh, Eh, din it-tip ta' ħuta li ma tagħmilx daqshekk sara għas-saħħa u naħseb illi hemm ħafna wkoll lop bl-informazzjoni. Naħseb li anke li ma tkunx valida u għalhekk għanetkellmu illi għanna kważi 78% tal-popolazzjoni illi ma jaffux b'dawn il-limitazzjonijiet. Għanna bżonn sforz komuni kullimkien dwar l-informazzjoni u l-tip ta' informazzjoni tkun waħda oġġettiva u kif din għandha tasal. Anka f'pajjiżi għanna dan id-dubji dwar il-bakaljaw u anka kif dan jiġi proċessat naħseb anka l-istati membri oħra għandhom dawn it-tip ta' situazzjonijiet. Jina xaqt nistaqs il-Kommissjoni fuq il-monitoraġġ li qed isir. Hemm xi tip ta' xejriet eh, jew xi indikaturi li jurina eh, l-effetti tad diossina meta wieħed jikkonsma dan il-ħut mill-Baħar Baltiku? Aħna nitkellmu wkoll fuq is-sitwazzjoni ekoloġika tal-Baħar Baltiku għalhekk il-Kummissjoni fis-Sri tista' tina xi informazzjoni dwar jekk il-programm bonus um, wieħed sitta disa qiegħed jindirizza s-sitwazzjoni tal-organizmi fil-Baħar Baltiku anke eh, il-kontaminazzjoni li jista' jkun hemm u anka forsi il-Kommissjoni tista' tgħidilna xi pjanijiet għandha għal futur biex din is-sitwazzjoni wkoll tal-baħar titjib. Grazzi ħafna. Sinjora Roparet. Grazzi ħafna Sur President. Mwa lebda sigrit, Sur President, li għandi ċertu interess fil-livell ta' diossina fl-ikel kif ukoll fis-sajt u l-likalina tal-inanimali. U importanti li nkunu nafu kemm hemm diossina fil-ħut li niklu. Naħseb huwa dritt jisu illi il-gvern Svediż jivvelena javvelena il-ċittadini tiegħu ma naħsibx li dan għandu l-approċċ li nimxu bih. Ma naħsibx li huwa id-dritt tal-Kommissjoni illi wkoll tivvelena il-komplament tal-ċittadini Ewropej u għalhekk kif jista' jkun illi dan it-tip ta' veleno bħaddi ossina ijat fil-limiti tijaw fil-prezenza tal-ħut eh, ġol fil-ħut mill-Bahar Baltiku u nipermettu illi ikun hemm eh, biss limitazzjonijiet fuq dawn minn dawn iż-żewġ pajjiżi fuq għaringi eh, partikolari. Jista' jkun hemm din it-tip ta' deroga anke għal eh, l-aringi fermentati, però jrid ikun hemm informazzjoni ċara anke fuq il-pakkett. Aħna jekk nista' nagħmel referenza wkoll Eh, għal dak li semmiet il-Sinjura Vestlund dwar kemm nix nkunu innoċenti dwar l-approċ tagħna. Ma nistax naqbel mal-punt tagħha. Il-Kommissjoni għamlet referenza għal ħut ta' ċertu daqs li huwa ta' ikbar minn 17 ċentimetru t-kelmu fuq il-ħut li qed jinqabbat mill-Baħar Baltiku fostom naringi u Salamun li huwa ta' ċertu daqs illi jista' jiġi eh, permess permess tad-deroga veru għam tradizzjonijiet eh, lokali, jekk trid tiffermenta l-aringi, jekk trid titfel ringi aringi ximkien, jew tagħmel bijom li trid insomma. Imma dan huwa prodott wieħed għalina. U ma tirreferi għal xejn iktar minn hekk. U jiena mhux ser nivvota favur kontinwazzjoni tad-deroga. ma taħsibx illi huwa daqsxejn stupidu illi dan l-approċ il-fatt il li inti għandek il-ħut li jinqabad fl-Iżvezja u jinżam emmek emmek eh, biss meta fil-fat qiegħed jinfirex anke f'pajjiżi bħal Franza ma naħsibx li dan huwa approċċ xieraq. Hija huwa approċċ irresponsabbli u dan se nirrepetih kullimkien. Fl-2005 għamilna l-verifiki u kemm il-verifika kien hemm wara dak. Ma semmejtu l-ebda data oħra. ġifiri forsi ma kienx hemm verifiki oħrajn u dan mhux sinjal tajjeb. Għat ċertu affarijiet illi eh, jinsemmu sbieħ bl-Inglis, forsi kukun ikkomunikaw t-nejn li aħna t-nejn bil-Ġermanis, forsi niftemu daqxejn aħjar. Imma xrid tfisser meta inti qed illi hemm ċertu proċeduri ta' bit ta' din il-ħut Kif ser nikkontrollaw illi din tip ta' ħuta ma timbiex pajjiżi oħra ma tiġix esportata? Kif se tikkontrolla s-sitwazzjoni? Żgur li mhuwiex aċċettata. Aħna mhux qed nitkellmu fuq ammont qawwi ta' xi pestiċidi anke dak ikun xi ħaġa gravi aħseb wara sustanza perikoluża bħal din illi jekk toħodha anka iktar minn darbtej f'sena ser tħalli ħsara fuq it-tfal iż-żar fuq in-nisa tqal naħseb illi eh, dan huwa prodott illi qed iwassal għal kanċer. Huwa tal-bizakki fil komissjoni tista' taħseb li tista' taħdem ma' xi grupp partikolari tal-Baltiku pereżempju, ġifiri għandna permess li nevvelenaw il ċittadini tagħna, Mhix politika hi, din tkun politika pubblika għal komplament tad-dinja U jekk ċittadini tagħna jkunu jafu dwar dan, żguri li diġà jafu li ma nistgħux nindirizzaw il-kriżi ekonomika u finanzjarja u laqas nistgħu nindirizzaw dawn it-tip ta' kriżijiet. Din it-tip ta' deroga li hija diġà ta' mistħija eh, il-fatt li eh, eh, niskużaw kollox għaliex konna l-ittikket jaru li Svezja tista' tagħmel dak li tkun tixtieq. Rod Berend, rozumie, że pytanie... Grazie, Afna, signor Rod Berend. Nifem illi il-mistoqsija kienet indirizzata lill kollegi mill-Svezja. Tixtiqu tirrispondu, Sinjora Korazza forsi? Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nħsat bl-argumenti populisti tas soċjaldemokratiċi tifrix tal-bizza mhux se jaħdem trid tibbaża l-argumenti jak fuq fatti xjentifiċi. U li toqgħod tajja tu tajt il-gvern Svediż se jprova ivvelena l-ċittadini tiegħu hija ġennata hemm konsens fl-Iżvezja għandu jkun hemm eċċezzjoni għall ringa fermentata tista' toroċ fi triq fl-Iżvezja u tistaqsi n-nies dan huwa pajjiż demokratiku kulħadd jaqbel dwar dan. U fl-istess ħin iċ-ċittadini Zvediżi huma forsi l-iktar nis konxi tal-ambjent, iktar minn poplu ieħor jixtiequ ibaxxu livelli ta' diossina u jiklu ikel li jagħmel tajja passaha. saħħa Qed nitkellem fuq poplu illi huwa ekoloġiku u li xorta jixtieq eċċezzjoni għall-ringa fermentata, grazzi. Mm, teraz zabierze kolejny przedstawiciel Szwedii. Grazie ħafna. L-Honorable Schleiter. Ja, tack. Jag tycker det är lite... Grazie. Li just Trump u li nisma l s-snura korazza bil-bilt tajt l s-snura veslun diga naif. Emżon nibbazaw fu l rapporti tal-autoritajiet tas-saħħa fl-Svezja naqad bot ċar fil-familji bit-tfal fl-Svezja jieklu b'medja ta' ta' aringa illi tinstat fil ibħra tagħna 24 darba fis-sena darbtej aktar milli suppost ikol. Din mhijiex eh, kwistjoni ta' eh, inġenwità Mux sew li s-sejjaħ s sinja Veslun naiv meta jiet iħuħsib is-saħħa ta' nies 87% tal-Iżvediżi jafu li fihom dal-ħut fihom id-diossina. Però ftit jistaw xo sabiex ikun jafu li ma jkelli jistaw jiklu sabiex iħarsu is-saħħa ta' tfal u ta' nisa tqal u 14% tal-poplu Svediż jista' identifika liema maħut irid jiġi evitat sabiex ikun hemm anqas diosin anka fil-ġisem. Snijat li qed inti li ta' tfalliment tal-industrija ma jagħmlux sens ħares lejn ir-rapporti li saru l-Iżvezja, ir-rapporti u r-rapport l-autoritajiet jgħidu illi dan huwa negozju illi jammonta biss għal madwar 3.7 miljun e- euro fis-sena. Fuq da tip ta' valur qed nitkellmu. L-industrija mhux se tikkollassa u 90% tal-ħut fil-Baħar Baltiku jista' jittikel qed nitkellmu dwar aringa illi hija etwal minn 17 il-ċentimetru illi nistgħu nsibu fit-tramuntana ta' Kalma riga u qed nitkellmu fuq Salamun ukoll qed nitkellmu fuq xi ħaġa ta' valur ekonomiku sekondarju ma li ħalli impatt fuq parti kbira mill-poplu Svediż. U għal dawn ir-raġunijiet jiena naħseb illi għandna insegwu l-indikazzjoni ta' Sinra Vestlund forsi għandu jkonna eccezzjoni għal ringa fermentata jekk tiftaħ landa u ġew ħafna jitilqu skur mill-kamra ma jina bil-qalb kollu l-amur u eh, nikol ftit minnu, forsi nikol ftit patata maħom u naħseb li 9% tal-poplu zvedis jikol din tibta ringa aktar minn darba fis-sena. Ħafna familji bitfall qatt ma jiklu ringa fil-fatt. U naħseb di tibta eccezzjoni eċċezzjoni tuċi bilanċ tajjeb bejn il-kultura tal-ikel nazzjonali u tradizzjonijiet u s-saħħa pubblika fuq oħra. Naħseb l-eċċezzjoni ta' dan, l-eċċezzjoni introdotta għall-laringa fermentata, din hija ħaġa trida tapplika għal ħut li huwa itwal minn 17 cm. Qed nitkellem hawnhekk fuq ħut illi jgħix fuq din it tip ta' ringa li jikol di tip ta' ringa li x'dawn se jkomplu jiexu bħala speċi. Dan l-ammont li qed nitkellmu dwaru 3.5 miljun euro mhux ammont kbir, ġa qed nużaw sussidji għal foki illi huma midruba u foki illi mbagħad jispiċċaw u dannu għal xbiki tas-sajt. Ma naħsibx nistgħu nsibu soluzzjoni għal setturi tas-sajt li ħajħossu l-impatt ta' din il-proposta. Qed nitkellmu hawnhekk fuq kwantità żgħira ta' flus, ma dan kollhom ħafna nies li huma mill-quta mill-perspettiva ta' saħħa pubblika. Jista' jkun eċċezzjoni għal ringa fermentata x'disa fil-mija biss tal-poplu Svediż jikol ringa fermentata aktar minn darba fis-sena. Oftit minn nies dawn id-disaj fil-mija jieklu l-ringa eh, fermentata ħafna drabi Qed nitkellmu fuq numru żgħir ta' nies u ma jridu jerfgħu responsabilità jafu x'inhu riskju. Għaldaqsant naħseb li dil proposta illi konna eċċezzjoni għal ringa fermenta hija suġġeriment tajb ħafna. vi Sofio Koni. Grazie ħafna Sur Schleiter. Grazie ħafna Sur President, eżis kollegi. Jiena kemm xejn imħazba wara li analizzajt is-sitwazzjoni llum. Naħseb illi ċ-ċittadin għandu jkun jaf x'qed jikol. x'fih li kell. U naħseb li għamlu namlu da kollu li nistaw sabiex nizguraw li ċ-ċittadin ikun informat, kun informat blaqwa mod possibli. U ovvjament, il-bicċa xor prinċipali u d-dimna il-inħarsu ċittadin. edun kuna nafu l-oriġini ta' diossina prima, oriġini naturali. Men oriġini volkanika, mill-elementi li ħorġu mill-foresti minn xiex. Dan kollu jagħmel differenza. Diossina tista' tiġi minn naturali, ħaġa serja ħafna Mbagħad għandek anka dik li ġejja minn l-industrija. L-oriġini x'inhi eżattament? Id-diossina hija ħaġa persistenti ħafna pal element li jniġġes huwa taħt klassi wieħed fil-elementi li kawżaw il-kankru u eh, ġala darba jidħol fil-ġisem diffiċ li teħles minnu. ċertu stati membri mhuwiex tajb li tikol ħut ċertu tip ta' ħut. Għalija miex problema ma bżonn niffurmaw ċittadini, hemm bżonn ukoll hemm monitoraġġ ukoll fuq l-esportazzjoni fi Franza m'iniex ċerta jekk. Ix użanza lina li niklu ħut li fih ammonti olja ta' diossina ħut illi inkludi diossina mandux ikun importat fi Franza. Din ċaġa li hija rilevanti għal pajjiżi oħrajn ukoll. Ħlief jekk il-Stat membru ma jaċċetta xi situazzjoni minn qabel għandu jkun hemm informazzjoni dettaljata, informazzjoni speċifika fuq dal-prodotti. L-aħħar ħaġa naħseb illi il-prinċipju ta' prekawzjoni huwa prinċipju validu Narsu ċittadini, ma dan kollu għandu jkun prekawzjonijiet għal dak ġaqsam l-industrija. Bil-ħjar fi Spanja rajna problema reali għal swiq Spanjoli għal settur tal-frottu xejjex għanna jkonna riċerka xjentifika minn qabel qabel ma toħroġ b'informazzjoni Għabel għandha kun hemm informazzjoni sabiex ma tistabilixxax l-industrija. Grazzi, Signora Koni, naddu issa għall onrevoli Ħassi. Thank you very much, Mr. Chairman and dear... Grazzi, President, eżis kollegi. Punt illi mhuwiex qed tiġi komunikat mod attiv mill-Iżvezja u l-Finlandja. U għal-fatt illi fil-kat fil-waqt illi s-salamun fil-Baltiku huwa speċi fil-periklu. Punt validu ħafna. Jekk il-kontenut ta' diossina fil-ħut mhuwiex aċċettabbli, u l-ispeċi hija fil-periklu għalfejn namlu eċċezzjoni għas-sajt u għad-distribuzzjoni. Niftakar tajab ħafna diskussjoni f'pajjiżi meta il-Finlandja kienet qed tiġġieled għal din id-deroga. U jiddispeċini ngħid illi mhux dak kollu li ntqal dak iż-żmien irrifletta realtà. Waħda mill-ġustifikazzjonijiet u prekondizzjonijiet kienet illi konsumaturi ikunu informati imma skont riċerka reċenti konsumaturi mhumiex tant informati jew almenu mhumiex konxi għal daqstant huma in-nisa ta' ċertu etali jafu li m'għandekx tikkonsma aringa jew salmon salvaġġ aktar minn ċertu livell. Il-ġenerazzjoni żagħżugħa ma tantx hija informata. U dan ifisser illi dan jinkludi ommijiet ommijiet zazax u uh, ommijiet u eh, nisa tqal l-arfin fuq dil kwistjoni u għabax specialment fost dawk illi l-aktar għandhom zonħarsin. ħarsin. Ġustifikazzjoni oħra meta nataddi d-deroga. Int qal li l-aringa tal-Baltiku hija rħisa, hija tradizzjonali, hija ċaġa tittikal ta' kuljum. U hemm affarijiet li huma importanti għas-saħħa tal-bnedmin. għannisan Asonja terf tal-ringa tal-Baltiku jfisser illi ikollhom jaddu għal alternativi li għamlu aktar sara għas-saħħa. Din hija rilevanti għall ringa tal-Baltiku ma mhijiex relevanti għas-Salamun. Is-Salamun kien parti mid-dita regolari aktar minn mit-senilu Imma ovvjament dawk li kienu jieklu da tip ta' salamon ta' kull jom l-lum għadhom xajin. jekk għaw nis illi sejneħu s-salamun mid-dita taħħom ma jfissirx għanzi jfisser illi jaddu għal alternativa illi tamil aktar sara saħħa. Memx bazi razzjonali sabiex nkomplu din id-deroga? Fis-sens wisa tagħha kif nafu għallum. L-arfin fil-Finlandja, Jgħidilna li hemm inqas diossina fil-laringa iż żajra tal-Baltiku. Il-problema hija fil-ħut li huwa akbar. Ħut li huwa akbar fid-daqs. l-neħħu salamun salvaċ mid-dedderoga, tkun ħaġa tajba u namlu limitu fuq id-daqs tal-ringa tal-Baltiku dan jisolvi ħafna mill kwistjoniet li qed diskutu U forsi mbagħad bekk nippermettu illi l-ringa ta' daqs akbar tkun eh, eh, f'pakketti li eh, jorbtu maħħom anka twissija. Przeczytam teraz wszystkich kolejnych mówców. Il-lista tal-kelima li jmiss. Karl eh, Heinz Florenz, pan Kristof Fjellner, Hort Schnellhardt, Kriton Arsenist, pani Linda McEwen i pani Asa Westlund. Eh, teraz w kolejności Marit Polsen. Tak, herr ordförande. Grazie Hafna, Sur President. Staqt nibda billi nisqal illi jina responsabli għad-deroga li natat l iżvezja xar snin ilu. Madana kollu naqbel mal-Onorevoli Veslund u Sinjura Rod Berend fuq id-deskrizzjoni li tawna għal dak nxaqsam is-sitwazzjoni ta' diossina. Għal dak għandu xaqsam l-ewwel deroga kien ċar illi m'għandux ikun hemm esportazzjoni kien hemm proibizzjoni fuq l-esportazzjoni ta' din il-ħuta u anka l-alf ta' din il-ħuta. M'għandux ikun hemm mbagħad rabta bejn id-diossina u l-Baħar Baltiku. Madana kollu hemm raġunijiet kulturali għalfejn din id-deroga għandha tiġi aġġornata u imtawla. Mux għan nitkellem hawnhekk bis fuq l-ringa fermentata. L-ringa fermentata hija parti importanti mill-wirds kulturali tal-tramuntana tal-Iżvezja u l-Bahar Baltiku. Madana kollu hemm ħut ieħor fil-kosta Finlandiża, hemm affarijiet ikel tradizzjonali li huma importanti ħafna U dan it-tib taħut għandu jina ta' deroga, ma dan kollu naħseb li l-affarijiet għandhom ikunu aktar rigidi għalli xet naraw issa illi l-informazzjoni mhux dejjem qiegħda tasal fejn għandha tasal. Dan minħabba illi mhix kwistjoni ta' messaġġ li trid twassal biss imma xlesti jaċċettaw iċ-ċittadini bħala messaġġ x'informazzjoni se jassimilaw naqbel għandu jkun hemm eċċezzjoni, it tikkettar għandu jkun aktar ċar u dan it tikkettar għandna ngħidu espliċitament illi għal uh, ħut uh, biex xaħmijiet mill-Bahar Baltiku hemm xaktar xri kollu livell u li ta' dissina fiħu rridu nkunu sodi fuq dan. Ir-regoli għandhom ikunu aktar stretti xtaqt ngħid jew nieħu ftit minuti sabiex nispjega l fejn hemm livelli ola ta' diossina fin-naħa Svediża, fin-naħa ta' Baħar Baltiku. Din hija minħabba l-industrija llum ma jippermettux li jintremew elementi fil-baħar imma l mieta ta' snin Dan ġara kien hemm eh, industrija importanti tal-injam mis-siġar f'dil parti tal-Ewropa u livelli l-lum ta' diossina PCBs qed jonqsu fil-baħar, qed jonqsu biftejt ma qed jonqsu. Irridu nkollu nkomplu naħdmu għabbażi tal-fatt li l-lum m'għandniex ejjum ta' diossina u veleni oħrajn li eżistew fil-passat. Dawn sparixxew issa u l-livell ta' diossina fil-ħalib eh, eh, mis-sidder qed eh, jonqos ukoll fil svezja dan jindika illi għallin għasir neċxilna neħirsu minn ejjun serji ta' dan it-tip ta' velenu, ħaġa tajba ħafna, ma dan ikollu regoli għandhom ikunu aktar ebsin. Dan il-ħut għandu ikollu miegħu tikketti ċari, kemm ikun nanda kif ukoll jekk le, u eh, dan il-ħut m'għandux ikun ipproċessat f'prodotti oħrajn. Qed nitkellem hawnhekk fuq ikel fuq ħut frisk, fermentat, Eh, Smoked kull tip ta' ħuta. Ma ma u ukoll inkludu tal ħut eh, u ninkludu dal-ħut u nużaw palajka l-ħut ieħor. Ma jistax ikollok iva jew le ma tinġorda situazzjonijiet għaliex sfortunatament il-ħajja mhijiex daqstan ċara L-affarijiet qatt ma jkunu daqshekk ċari u l-iktar ħaġa importanti hawnhekk u nippruvaw nsibu kompromess fejn ikollok il-wirt kulturali fuq naħa u bażikament il-velenu fuq naħa l-ħara grazzi. Eh, merci beaucoup, Madame Marie. Grazzi. Francis Grostet. Grazzi. Smajt b'attenzjoni dak li kellhom xi jgħidu l-kollegi mill-pajjiżi tal-Baltiku. Aħna il-Kumitat għal saħħa pubblika mhux għasuq intern u din tagħmel id-differenza kollha li naraw kif se nipproteġu is-saħħa tal-konsumaturi fiħdan dal-Kumitat. Dak u xogħolna u l-kollegi għandhom jifmu il-mustoqsit il nresqu Anka jekk Aħna konxi illi li huwa importanti għal poplu lokali għanna nirrispettaw. Kull stat membru għandu minn dawn il-karatteristiċi ma nix għatni ponta subaj li l-Svezja u l-Finlandja li kull stat membru jistaq joħroġ baffarit simili. Il-kol għanna minn da tradizzjonijiet fil-pajizi tagħna. Għal daqstant għanna jkollna l informazzjoni possibbli illi tasal għand il-konsumatur. Ma kollu ma nistax nifhem għalfejn irridu daħlu waiver. Għanna diossina li hija perikoluża ħafna s-saħħa, ma kollu qed taċċittaw li t ħud bid-diossina, xaġa li mi ma stax nifhimha u xaġa li U għal daqsat ma sax nifem l-argument ta' uħut mill-kollegi. Għal daqstant irridu natu fiduċa ġdida l-konsumatur, fiduċa l-umma diġ teżisti. Hemm id-diosina fl-ilma, hemm batterji minn sejċi jisimma u kol prezenti fl-ilma. U kontinuament ikonna problemi ta' ta' fliker u problemi ġodda ta' saħħa. Għadċittadini ċittadini tagħna ma nistgħux ngħidu għandna waiver hawnhekk. Għalfejn jekk għandna waiver hawnhekk m'għandniex waiver band oħra. Kif tista' tagħti fiduċa ġdida lill konsumaturi jekk tipproċedi b'dan il-mod naħseb li l-Ewropa għandha tikseb l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex imbagħad aħna nkun nistgħu ngħaddu l-informazzjoni konsumaturi. Tajjeb nitkellmu dwar nisat qal, tfal żgħar, madana kollu. Hija ħaġa li tinteressana għall koll Li tajt pereżempju li salmun eh, salvaġġ tieħloq ċertu problema. Fil-passat kien ħutiħor li wkoll ikkawża ċertu problemi. X'nistgħu niklu għal daqstant, x'se niklu? ħafna xogħol li jrid isir u aħna f'dan il-kumitat irridu nkunu ċari biżejjed fuq sigurtà tas-saħħa u sigurtà fl-ikel. Din hija ħaġa importanti ħafna u din hija l-mistoqsija rridu nistaqsu. Kristof Filner. Grazzi Sir François. Sir Ferner. Grazzi tassew Sir President. Għadafna f'na żmien issa mindu jiena kont imdaħal f'dibattitu fuq prodott waħdieni. U ta' bilħa għadda ħafna żmien minn mindu aħna rajna ħafna Svediżi involuti f'dibattitu bħal dan. Imma aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar l-laringa fermentata llum u jekk inqabluha ma' xi ħaġa oħra forsi din tot ta' sauerkraut għal Ġermaniżi u l-Parmaham għal Taljani u l-feta ċisa Ċipriotti. Eh, dawn ma kollha importanti ħafna l-wirt kulturali u dan ifisser li tassew iċ-ċittadini huma mħasba u mpenjati wkoll għal dan il-għan. Kien dibattitu verament tajjeb naħseb illum. Dibattitu ferm tajjeb fil-Parlament. U jiena nista' nifhem li din il-mistoqsija orali ovvjament hija importanti għas Sinjora Westland u tixtieq li tara x'inhi l-eċċezzjoni għal dan il- l-aringa fermentata dawn prodott importanti ħafna l iżvezja Però l-fatt li aħna diskutejna dan il-prodott taħt breqqa u juri li jekk aħna għandna eċċezzjoni de fatto għal eh, laringa fermentata dan mhux neċessarjament ikun bizzejiet. Ser ikonna ħud bizzejiet fis-suq biex nkun nistgħu niffermentaw laringa jekk aħna jkollna eċċezzjoni għal laringa fermentata x'jekk Eh, is-sajjida ħajkunu voluti li jaqbdu din il-tip ta' ħuta, ħajkun hemm ukoll skala aktar żgħira ta' sajjida li eh, mhux ħajqgħu taħdem il-kategorija u ma jagħmlux sajda biss għal prodott wieħed u ta' daqs partikolari. Hemm sajt imħallat u għalhekk aħna konċernati dwar dan jekk ikollna eċċezzjoni bħal din dan ifisser li dan il-prodott li ju bħal tip tal-parma hem u l-feta ċis pajizi għal pajizi oħra sir jiġu medda. U aħna diġa kellna din l-eċċezzjoni għal madwar 10 snin. U jien naħseb li nistgħu ngħidu li din l-eċċezzjoni ħadmet mod tajjeb nistgħu nammettuha din il-ħaġa. il svediżi mhumiex esposti għal livelli oli ta' diossina meta qablu ma' partitu oħra tal-Ewropa dan huwa għaffattu nafuh dan. Umbat, il-livelli ta' diossina fil-ħalib eh, mis-sider din hija ħaġa konċernata x'dawn qegħdin jaqgħu b'6 Mhux ġifri kellna din eċċezzjoni u issa qegħdin naraw problemi kbar tas-saħħa, 87% tal-Iżvediżi huma konxi ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet u anki jitkellmu dwar 17% tal-ġenitur ma konċi ta' dan. Pero Mark Twain qal hemm eh, ħafna statistika li tista turi l-fatti x'inhuma u anki taħbi x'inhuma il-fatti. Karl, jena rajt il-rapport li inti tkellimt dwaru. U naħseb Maret għanda raġun f'dak li qed tgħid, aħna m'għandix perfetti u mhux dim nsegwu l-allokazzjonijiet u kollox l-regoli kollha li għandna, ma rajna rapport mill-awtorità tal-li kellu jidher li madwar 400 tifel u tifla jistaw ma jkunux qegħdin isegwu l-allokazzjoni rakkomandata ta' kuljum, però rridu nħarsu lejn il-medja, l-istampa ġenerali Aħna mhux qed nitkellmu dwar il-fatt li konna mit persuna jew tifel tifla jiġu valenati, imma qed nitkellmu dwar il-fatt li nagħlqu setturi sħaħ tas-sajt. Eh, inti tittiżinhom daw l-affarijiet fuq livell proporzjonali. Jiena nifhem eh, dak li għal François li għal aħna mardux eh, nikonsmaw livelli ta' diossina. però importanti li niftakru Irridu nħarsu jistampa kollha kemm tom tajtuna eżempju wieħed ta' esportazzjoni ta' madwar 300 kilo ta' ħut li ġi esportat. Dan huwa eżempju wieħed. Aħna ma'dniex li dan qed jiġi esportat, dan il-prodott jiġi esportat fil-bqija kollha tal-Ewropa u mawx eh, nies qed jiġu valenati jew eh, qed imutu, ġifri ejja ma naslux għal konklużjoni tħarxa hawnhekk ma nirreaġux nirġux għal xejn jien naħseb li jekk neħu din l-eċezzjoni tkun ħaġa leġittima, mardux nirreaġiċu għal sitwazzjoni bla bla miżuri. Tajb li konna informazzjoni aħjar għal konsumaturi jekk aħna eh, din l-eċezzjoni ovvjament ħankunu qed indejqu ħafna lill poplu Svediż. Grazzi tassew, Sur Fjellner. Għandi mistoqsija lis sur Kristof. Tkun possibbli li noħol u jew niproduċu aringa fermentata mingħajr id-diossina, din tkun ħaġa impossibbli jew ma nistgħux nimmaġinawha. Tkun impossibbli nipprovdu eh, prodotti oħra pereżempju minn barra l-aniga. Il-problema hi li inti jkollok bżonn għarringa gbar u jkunu mimlijin, mżaqin tajjeb. Jekk inti tistadhom fis-sajf, x'aktar jkollhom livelli aktar olin ta' diossina. Disajn fil-mija ta' l-arringa fil-Bahar Baltiku u inqas mill-limit value, għallur inti tista' tixtri din il-ħuta, però mbagħad għall-eċċessjoni tal-laringa fermentata naqblu fuqa ftit nies jixtru din l-laringa fermentata, però meta tajdu li l-livelli ta' diosina fil-ħalib tal-sider u oli, unek din tħawdu. Il-livell ta' PCB fil-Bahar Baltiku kienet jonqos mill-1970 u kienet jizdit bejn 14% tal-fil-mija. U anka il-diossina fil- ħalib ta' sider baqa jola bl-istess mod. Imma il-PCD u il-PBD huwa differenti. Bejn l-2009 u l-2008 ma rajniex xejra sinifikanti tal-PPDE eh, fil-livell ta' fil-ħut. ċfri il- il-livelli, il-rabta edha jem, pero miex l-istess ħaġa. Grazie tassew Sur Fjellner. Eja ma jkollniex dibattitu fiħdan dibattitu għax inkella ħanħawdu. Ħaniprofa wieġeb il-mistoqsija tiegħek. Jiena abbat laringa jiena nifsi kemm il-darba stalt għal ringa, ma namix fuq livell kummerċjali ma nmur nistat dak iż-żmien tas-sena kif qal Karl, meta l-aringa ikolla l-aħjar livell ta' diossina, kif meta tkun l-aħjar daqs. Però kinti sajjiet lokali li qed tipprova tgħix fuq dan il ħud din hija kwistjoni differenti ti titmur u tistat fl-aħjar żmien tas sena biex tilħaq tagħmel tajba x-xhur li jkollok. Imma dan jekk inti jkollok is li jaqdu din il-materja prima u jiffermentaw għal ringa għandna bżonn eċċezzjoni aktar wiesa. L-gvern Svediż ovvjament ma jriċ li jivvalena l innistija tiegħu, jien naħseb li jirraġuna bl-istess mod li nirraġuna jien. is signora Westland. Iva, aħna għanna lista ta' kelli ma unasab li għanna nżommu ma' din il-lista dak li għandu xie dak li għal Christopher, verament ma għal xie ħażin, pero rigward l-industrija tas sajt, ovvjament huma jridu jżommu din il-sajda dak li għandu xie ma sajt tal-Salamun għax għandhom l-aktar profitt minn dan is-sajt. Imma ma nistawx ġifir nifukaw bis fuq l-aringa fermentata. Rridu nifmu kol li dak li għattajt l-industrija mux dejjem 100% veru, hemm ħafna interessi ekonomiċi u hemm ħafna nies li ħarsu din is-sitwazzjoni ħarġu konklużjoni differenti ġifri din dan huwa punt importanti. Eh, veru però li l-industrija għamlet dawn il-talbiet. Grazzi tassew, is-sur Schneihard. Grazzi ħafna, din hija diskussjoni interessanti ħafna tagħna tal-lum. Edu Aħna nitkellmu fuq l-ambjent u nitkellmu wkoll fuq il eh, saħħa wala rridu naraw l-istampa sħiħa u rridu nagħtu l-fatti kif huma. Għalfej kien hemm din id-deroga li ngħatat lill iżvezja Imma din ingħatat għaliex fl-Iżvezja l-informazzjoni hija tajba qed tingħata tajba lill-konsumatur meta wieħed anke jqabbilha ma' sewt stati membri oħra illi l-informazzjoni min tingħata mod tajjeb u għalhekk ma kinux intitolati għall-istess ħaġa. Verament wa daqshekk eh, ħażin illi għandna eh, ir-rata ta' 17% jew x'inhu jiġri l informazzjoni Jew forsi sitwazzjoni aħjar minn dak li qed niddiskutu hawnhekk fuq id-diossina naħseb irridu nirrealizzaw li din tinsab kullimkien. Nsaw niklu l-insalata f'kollox. U għalhekk irridu nsommu l-perspettiva kif inhi. U anka qed nitkellmu fuq il-velen u naħseb li għet nażaġeraw daqsxejn. Irridu noqogħdu ftit attenti kif nidħlu għall-argument mingħajr ma nbeżżaw. Jekk nitkellmu fuq it tradizzjonijiet, l-istatistika tal-Swedish Society tal-Nature Conservation tamme referenza għal 6% tal-ħut illi għandhom id-diossina. U għalek, Is-situazzjoni mhix daqstant traġika kif qed Eh, forsi qed niddiskutu hawnhekk nistgħu naqblu forsi ma' rapport imma mingħajr ma nidħlu mbagħad fil-qasam ta' l-esportazzjoni għaliex jekk jiena sar nesporta din it-tip ta' ħuta irid nara li jkun hemm ir-regoli rispettati, nara xinu ma' kriterji hemmhekk. Pereżempju, eh, jiena naqbel li din hija sitwazzjoni tajba għall iżvezja imma ma tistax tapplika għall-esportazzjoni fej enna permettu li din l-eċċezzjoni twasal l-esportazzjoni ta' din il-ħuta ma' kullimkien. Għalhekk il-Kummissjoni tittara li kun hemm ċertu uniformità fl-applikazzjoni ta' din e, ta' dawn il-kriterja. Naħseb illi eh, Mish kwissjoni ta' u għawnek anka l-bib tal-kollegi ta' nazvedizi kolla jidru b'saħħithom. Dziękuję bardzo, e, koleżanko Hartog. Grazzi sew. Nishti uh, nilqa grupp li jirrappreżenta l-NGOs mill-Awstrija li għedin jisimaw il-qatana tal-lum. Natu merħba. Il-rappresentanti Awstrijaċi li jippreżentaw l-NGOs ġew mistiedna mis-Sinjura Karen Kalabah u ser ikollhom laqa mas-Sur Kalabah u membri oħra tal-grupp tagħna. Mela, nilqgħukom fostna. Issa nagħti il-kelma lis-Sur Kriti Arseni. Grazzi ta' Sur President, nittama li żjara dawk li qegħdin niżuruna llum ma jibbeżawx, ma jibżawx minna u mid-diskussjoni li għandna. Nasab dak li qed tipproponi Sinjor Westlund huwa proposta hija proposta bilanċjata, hija normali, naturali li nżommu prodott tradizzjonali, responsabilità ta' stat membru. Però mhux naturali li nkomplu nistadu għal anijiet li mhumiex marbuta uh, ma' dan il-prodott tradizzjonali U jekk l-informazzjoni ma tkunx hemmhekk, nista' ngħid li jekk anke l informazzjoni kienet hemmhekk però. U meta ma jkunx hemm kontroll jekk anke jekk dan il-prodott jibqa' fil-pajjiż. Mhux qed nadfa ħtija fuq l-Iżvezja u l-Finlandja ma hija l-Kummissjoni. Hija problema għaliex aħna qegħdin mixin fl-Ewropa minn skandlu wieħed tal-iker wara liħor, minn skandlu għal ieħor mixin fl-Ewropa. Il-kwistjoni tal-likoli fil-Germania kienet daqqa ta' ħarta qawwija l-settur kollu tal-esportazzjoni tal-Ewropa. Almenu fin-nofsinhar nista' nitkellem f'pajjiżi, nista' nitkellem dwar l-Ispanja u l-Italja. Hawnhekk qed nitkellmu dwar miljuni kbar ta' euro. U ma jafu x'inhi situazzjoni sitwazzjoni kemm kem taf tkun diffiċli. Għalhekk il-Kummissjoni tit eh, terfa' responsabilità tagħha u għandha hemm il-probabilità li titlef il-kredibilità tagħha min-naħa ta' ċittadini. Għaliex hija kwistjoni meta jkollna skandlu minħabba l-fatt li nkunu Eh, tlifna l-opportunità nikkontrollaw xi ħaġa, mbagħad jekk ikollna skandlu minħabba li approvajna xi ħaġa fil-waqt li nafu li għandha l-problemi. Din toħloq ħafna kwistjonijiet. Għanna niddependu fuq fiduċja reċiproka fostna bejn l-istati membri Irridu naraw li l-prodotti ikunu tajbin għat ċittadini ta' pajjiżi membri oħra, ikunu siguri. Din hija fiduċja li aħna rridu niddefendu f'kull każ. Christopher Surfelner għal li hemm kwistjoni dwar il-feta. Ma nixtiex li ċittadini tiegħi jieklu feta ċis jekk huwa magħruf li din hija ta' dannu għalihom, din hija xaġa ċara. U l-Iżvezja bħalissa qiegħda tikber l-ekonomija sejra tajjeb jekk intom ma teħdux il-miżuri issa biex tipproteġu ċ-ċittadini minn daw il-kwistjoni ta' saħħa meta ser tagħmlu hekk. Din dan huwa ċirku vizzjuż. Se tagħmel hekk meta tagħmel meta l-ekonomija tmur lar issa għandkom din il-possibilità ġifri jiena nħeġġeġ l-ewwel net lill-Kummissjoni biex ma tagħtix deroga oħra li l minn dak li qalet ukoll is-Sinjura Westland l-prodotti speċifiċi tradizzjonali u anki hemmhekk aħna rridu naraw li kunem hemm kontrolli adekwati u anki informazzjoni kif suppost. Dziękuję bardzo. I w ten sposób jeszcze koleżanka Linda McEwen. A... Grazie tassew. Nati kelma signor McEwen, rappresentant tal komissjoni mbagħad u Celeste. Iva, nixtieq nitlob il-Kummissjoni mistoqsija li meta intom kontu għedin twieġbu li Sinjora Westland intom għattu li ma rajtux dan ir-rapport mill-Awtorità Svediża l-ħarsin tal-ikel. Għalhekk nixtieq nagħmel mistoqsija dwar dan il-grupp ta' ħidma Baltiku. Min jinsab fuq dan il-panel? Min huma il-membri tal-grupp ta' ħidma tal-Baltiku? għaliex jidher li jekk hemm rapport mis l-Awtorità Set Sigurtà tal-Ħarsin tal kell naħseb li ta' bilħaq dan ser ikun mid-dokumenti prinċipali u fil-fatt il-grupp tagħkom ikun ħa xieda minnu. Ġbri min huma il-membri ta' din l-awtorità? Nistgħu nkunu nafu min huma? Umbat saru rapporti u kol fl-Svezja rigward l-esportazzjonijiet lej pajjiżi oħra. Franza, per eżempju, il-kollegi tana saqsew mistoqsijiet. Dawn ġew investigati mill kummissjoni Ewropea. Nixtieq inkunna fejn sar jekk dawn saru kienux investigati minnkom. Intom ilkom għattu sitt snin ilu li għamiltu studju u għad ħafna żmien Jekk intom għamiltu kontrolli, forsi ssibu kontrolli ibsa wara dan id-dibattitu tal-lum, però ħajkun hemm kontrolli ibsa xorta waħda minna u ħames snin oħra ma jkunx hemm kontrolli. Ma nafx jekk il kummissjoni tamil tagħmel xogħol għax jekk il-Kummissjoni mhix qiegħda hemmhekk biex tiffaċċili ta' kwistjoni diplomatiċi dwar il-ħarsin tali, ma għedhem biex tipproteġi ġittadini Meta aħna kellna l-kriżi tal-BSC, l-ċittadini qalulhom biex ma jiklux iktar ħam taċċanga u kienu mdejqin. Jiena niftakar Eh, konna nieħdu pjaċir nieklu il-mudullum, per eżempju, man bat, waqfuna mill-li namlu din il-ħagġa u dispjaċina, pero għax saru ċertu kontrolli kienu neċessari. Għal-tkellem wara l-kommissjoni, bat nxemmen mistoqsija mela l-efsa tal-Izvezja ma ridiċ eżenzjoni, ġifri l-eżenzjoni donna ġiet motivata aktar il-qoddim mill-industrija, wara konsultazzjonijiet mal-industrija. Din hija xaġa komuni fil-politika tal-Unjoni Ewropea dwar l-ikel, speċjalment jekk l-efsa tajt li dan mhux eh, sigur, speċjalment tfal li għadhom ma twildux, għadhom flutru. U xorta li l-Komissjoni tista' żżomm tali proċedura minħabba ċertu profitti li jistgħu jsiru. Zanim oddam głos przedstawicielowi komisji pani Mela qabel ma nagħti l-kelma lill-Kummissjoni se nagħti l-kelma lis-Sinjura Korazza Bild. Grazzi ta' Sessu President, jien ma nixtieqx intawal lid dibattitu però żewġ punti ta' kjarifika mhix kwistjoni ta' eluf ta' tfal. Jiena verament nixtieq li l-Kummissjoni tippubblika tassew għal kulħadd f'dan il-Kumitat iċ-ċifri eżatti ta' kemm nisa u kemm tfal huma affettwati x'aħna rrid nitkellmu bażi ta' fatti u ċifri u mhux kif qed jagħmlu s-soċjodemokratiċi ġifri beżaw lin-nies it-tieni net. Aħna lkoll naqblu li informazzjoni hija iċ ċavetta u l-aħjar rekomandazzjonijiet mill-autoritajiet responsibli fil-kas l-Svezja u affermi importanti u jena naħseb li tassew dinja xaħġa li ħna l-kol naqblu fuqa sabiex insaxħu il-kondizjonijiet u nassikuraw li l-eċċezzjoni għall iżvezja u l-Finlandja tkun ibbażata fuq aktar informazzjoni, aktar rekomandazzjonijiet u aktar kontrolli għall autoritajiet responsabli. Mixi namel punt ċar ħafna. Il-proposta mis-sinjura użaba s mish realistika li ma tistax tissepara il eh, ċertu prodotti mill-laringos salamun. Mux għed nitkelmu fuq l-industrija tas sajt, għed nitkelmu fuq eh, eh, fuq sajt lokali, sajt zar, sajda zar. Mux għed nitkelmu dwar il-kumpanji gbar ta' sajt. Dawn, dawn li sajjida b'negozju tanżar laqas biex jgħaddu mill-sajt eh, li jagħmlu fuq l-aringi, ġifri dawn rridu jgħixu fuq il-xogħol tagħhom, għazbis ikunu għazbis ikunu jistgħu jimplementaw il-proposta tagħkom. Issa ostatnia tura eh, reakzji pani. Is-senati l-aħħar l-Senjura Westland. Din kienet Jiena nistanajt li s-Sinjura gidbet fuqi, jiena nixtieq ngħid nisma xkella tajt il kummissjoni Signor Hassi u Sur Rod Bennend, un bat nalaq il-listajiet il-President. Mela, tlet punti ta' malajr. l ewwel net, en l-aringa tal-Bahar Baltiku, din hija bbażata wkoll fil-Finlandja, però jiena ma smajtx dwar kwistjonijiet hemm aringa Baltika aktar kbira li hija neċessarja. Iġbri, il-limitazzjoni ta' daqs tal-laringa Baltika li tista' tiġi kun smata mill-bniedem u mibjuwa bħala ħubta friska. Din pratikament issolvi il-problema kollha marbuta ma' tradizzjonijiet marbuta mal ikel Finlandiż u anki l-ħut Baltiku. Għaxar snin inu rridu najdu kol li waħda mill-argumenti tal-Finlandja kienet l-istess kif smajnissa minna tal-Izvezja li il-diossina sħiħa tal fil-pajis tal-Finlandiżi hija inqas mill-qija tal-popolazzjoni fl-Ewropa. Perina kont maħsuda meta smajt kemm la ringa Baltika kienet tammonta diossina li qed tieħu li qed tiġi kunsmata minnaħa tal-ċittadini Però qed nitkellmu dwar ammont li ta' diossina hawnhekk. Ġustifikazzjonijiet min-naħa tal- ministri, ministeri tal-foresti u tal- u tal-agrikoltura mhux qed kollom argumenti biżejjed biex jiġġustifikaw id-deroga għal salammu salvaġġ. Dziękuję, pani Dagmar Rodberen. Grazie tassew, signora Rodberent. Kif jina xtaqt nerġa' nitkellem minn ġdid kif tkellmu kollegi ħra tiegħi. Nixtieq ngħid iva li aħna tinħarsu lejn sitwazzjonijiet ta' persuni u l-impjieg tagħhom posti daqsxejn iktar diffiċli. Niftakar meta aħna kellna problemi bil- ħut salvaċ eh, li jett eh, jinqabad fil-Mediterran u li il-Kommissjoni deċidiet li it-temperatura fiħdan il-ħuta titkun ta' temperatura aktar baxxa mill-li kienet edha tkun. Allura l-Portugiżi kienu jispeċaw bla xogħol għax ir-regoli tal ġenek kienu jispeċifikaw aħna dejma miżuri temporani, u aħna fuqom dawn. Ġifiri biex issa tajduna li aħna rridu nkomplu e, prassi ta' avvalenar għax inkella ħadd ieħor ħajtlef xogħol u dan huwa approċċ interessanti, però dan mhux l-approċċ prinċipali feħdan l-Unjoni Ewropea. Jiena kuntenta li hemm kollegi oħra fil-IPP e, qalu tajjeb u qablu magħna. Dan huwa punt valitu li semma kollega tagħna mill-Iżvezja li forsi kien aktar opportunist. Però forsi importanti u interessanti li nkunu nafu kemm jinqabad ħut jew kemm aringa jew ħut differenti jinqabad fi Svezja u fil-Finlandja u anki salamun salvaġġ u dawn jaqgħu taħt deroga u nafu u kol kemm jiġi konsmat f'dawn il-pajjiż għaliex eh, nafu li ma jistawx jesportaw, ma nafux eżattament però kif jien qed jiġi amministra, però jekk inkunu nafu kemm il-ħuta tinqabad inkunu nafu wkoll kemm ħuta tiġi konsmat. Jekk il-Kommissjoni għat mandiġ dawn iċ-ċifri forsi jistgħu jerġgħu jiġu lura bihom u jgħidulna eżattament x'inhuma. Dziękuję bardzo. Grazzi tassew. Issa nixtieq nagħti l-kelma għal darboħra li rappreżentant tal kummissjoni Surflu. Kieġbok. Grazzi tas-Sur President. Din kienet lista twila ta' mistoqsijiet, ma nafx jekk irnexxi li x'nigtibhom kollha, però provajt nagħmilhom f'kategoriji u fi gruppi, mela, permettu li nikjarifi għaliex jiena naħseb li kienaw daqsxejn ta' tfixkil Il-proposta prezenti tagħna mhix qed iċħet l-attenzjoni fuq eh, deroga l-aringa fermentata. Hawnhekk qed nitkelmu dwar salamun salvaċu u speċi oħra u kien hemm perspettivi differenti ċertu MPs kienu għet jitkelmu dwar deroga wahda l aringa fermentata, perina smajt perspettivi oħra li tkelmu kol dwar li deroga għanda tkun aktar wisa. It-talba deroga ħarġet mill-membri bħal Finlandja u l-Svezja u ma talbu għal tiġdid fuq u l-prolongazzjoni anki tad deroga li għandhom. Fil-grupp ta' ħidma dwar il-Baħar Baltiku Jiena tlabt min qed jiġi min qed jiġi rappreżentat. Hemmhekk qed nitkellmu dwar esperti ta' gverni dan il-grupp mhux magħmul mill-industrija tas-sajd jew rappreżentanti tas-sajjieda, hawnhekk qed nitkellmu dwar esperti tal-gvernijiet bl-inklużjoni tal-awtorità tas sigurtà dwar il-ħarsin tal-ikel. Dan il-grupp ġi kien mamul minn minn pajizi ġirien mal-Bahar Baltiku nemnu li dan l-approċ aħna koprejna espertiż wiesa dwar l-aktar pajjiżi konċernati. Saru mistoqsijiet dwar il-monitoraċ. U nistaw nikkonfermaw li l-livelli ta' diossina qegħdin jitnaqsu ftit ftit. Dak dawn war r-reżultati l-ħarġu mill-grupp ta' monitoraġġ saru ħafna diskussjonijiet fuq il-kontrolli. Nix nerġa' nirrepeti li deroga tagħna tapplika l-prodotti li huma li jinħarġu fis-suq domestiku ġifri s-suq Svediż u s-suq Finlandiż. U sissa, aħna m'għandniex indikazzjoni, il-Komissjoni mandiċ indikazzjonijiet li il-ħut li mhux konformi mal livelli preżenti u jew ġew esportati f'pajjiżi oħra. Kien hemm mistoqsija dwar x'għamlet il-Kummissjoni dwar 300 kg ta' ħut li ġew esportati fi Franza. dan ma ġiex notifikat. Jiena jiddispjaċini ma jiena m'għandix informazzjoni ma kienx hemm notifikazzjoni mill-awtoritajiet Franċiżi jew mill-Islandiżi jew l-Iżvediżi li dan il-ħut ma kienx konformi mar-regoli. Ġifieri kif għattilkom aktar kmini l-Finlandja u l-Svezja huma intitolati li jesportaw ħu dejjem li dan il-ħut jilħaq il-livelli massimi tal-Unjoni Ewropea. Ixfri biex inwieġeb direttament għal mistoqsija eh, ma kellniex notifika dwar dawn 300 kg ta' ħut. Rigward il-mistoqsija ser tagħmel kummissjoni fil-pala passi oħra li ser tieħu. Hawnhekk nixtieq nerġa' lura dwar l-ispezzjonijiet li saru mill-uffiċċju tal ikelu tal ħarsien tal-annimali. U ikolli ngħid li dan l-uffiċċju wara li jkun sab xi eh, nuqqas ta' konformità fl-ispezzjonijiet informa l-awtoritajiet sabiex jaraw li dawn in-nuqqasijiet jiġu indirizzati. Ir-rekomandazzjonijiet jisiru mill-uffiċċju ta' Likel u l-uffiċċju ta' tal-veterinarju jisaq ukoll l-importanza tal-implementazzjoni tal-kondizjoni stretti ma' partikolari politika ta' informazzjoni, pero dinja fl il l responsabilta tal-Izvezja u l-Finlandja għalix dinja deroga għal-lijo biex u kollu ma jinformaw l-konsumaturi tagħha. Nixiq namel puntiħor rigward u nirreagġixxi wkoll għal kontribut li sar il-Kummissjoni tista' tirrifjuta derogi. Aħna mhux qed nagħtu deroga kif ġiġi. Aħna reċentament kellna każ ta' deroga għal pajjiżi ħor Baltiku ma daġi rifjut din id-deroga ġiet rifjutata x'huma kienu għedin jitolbu livelli aktar olja, mhux fuq diossina ma fuq, fuq xi ħaġa oħra. Imma kien hemm intenzjoni ċara tal dak il-pajis biex eh, jesporta l-prodotti tijaw fiħda l-istati membri kollha maħna irfajna responsabilta tagħna u maħallejni jomx. Issa però din hija deċiżjoni tal-Finlandja u tal-Iżvezja biex japplikaw għal deroga u jaraw li l-kondizzjonijiet jintlaħqu. Jiena m'għandix informazzjoni fuq l-ammont ta' ħut li nqabad eh, fil-dan il-Bahar Baltiku u li huma koperti mill deroga tagħna forsi tistgħu tiksbu din l-informazzjoni jew mill-awtoritajiet Svediża jew mill-awtoritajiet relevanti jew inkella mid-DG Mare nista' nittolobhom, però nistgħu nikkonsidraw li l-ammont totali mhux neċessarjament jippermetti konklużjoni dwar l-espożizzjoni għaliex dawn mhumiex qegħdin jaqbżu l-livelli ta' diossina. Ma nafx jekk jiena nsejċi xi punti li xtaqt nindirizza din kienet l-ewwel reazzjoni tiegħi. Dziękuję bardzo. Czy mógłby pan precyzyjnie... Grazie ħafna. Tista' forsi tkun daqs iktar preċiż fit-tweġiba tiegħek? Tista' forsi tgħidilna dwar il-gvernijiet tal-Finlandja u l-Iżvezja huma talbu deroga marbuta ma' liema tipi ta' ħut, ma' liema speċi ta' ħut. Id-deroga il-proposta Eh, hija għal eh, l-aringa tal-Baltiku ikbar minn 17 cm salamun sea trout. Uħut eh, iħor illi jinqabbat fil-bahar miftuħ. Mistaqsija l-Komissjoni. Il-mistoqsija orali qed titkellem dwar l autorità ta' Sigurtà Afrika l Svediża. Intom id-diskutejtu dan l-istudju li sar? Pani Dagmar Robberen, sorry, kolega uh, Fielner Only just... I, don't want to... Uh, eh, oh, eh, Madame Dagmar Labo. Sorry, Mr. President. Isna Dagmar and Lewin xaqt nkun naf eh, Kamilu illi l u kienet prezenti fl-Svezja wara l-2005. And I don't want to prolong the debate, and therefore I shouldn't... I... Jina ma xtaqx naqt intawa din il-diskussjoni, għandi zewċ eh, ċifri. Eh, L-ewel għed tunnelati ta' ħut inqabad skont id-deroga u L-aringi jammontaw għal 1000 tonnellata skont id-deroga li 70 sa 90% minnhom jintużaw għal fermentazzjoni. Is-salamun qed ngħidu 320 tonnellata. Jiġifieri eh, l-konsum annwali fl-Iżvezja hija ta' 30 gramma fis-sena il kummissjoni semmet ukoll li ma kellhomx l-ebda informazzjoni minnaħa tal-artiklu dwar l-artiklu li s-Sinjura Vestlund semmet. Naħseb illi eh, u importanti li najt illi l-investigazzjoni saret għavolja il-Kommissjoni manda l-ebda evidenta li dan seħ. Dziękuję bardzo i na tym. Grazie ħafna. Mela nikkonkludu din id-diskussjoni. Is-Sinjura Feslun tixtieq intervjeni. Matnaw si vuole promve parol, ma tnaw. Tista' tintervjeni issa jgħid il-President. Grazzi ħafna. Mela, ħanajt dak li naħseb jien issa, la nista' nitkellem L-ewwel eh, tweġiba tal kummissjoni jiena smajt, forsi fim tażin, imma smajt illi intom marċivejtux ir-rapport tal-Awtorità tal-Ikel Svediża minħat tal-Gvern. Għalhekk ma kontux konxju konxi tal-fatt illi huma biss ftit il-familji bit-tfal li jistgħu li huma li jafu dwar l-ammont ta' diossina fil-dan eh, il-ħut. Nasab illi u importanti li l-Kommissjoni tkun taf is-sitwazzjoni kollha. Tajt li ma marċivitx ir-rapport, ma jiena stess battu u kelli konferma ta' dan. Meta kien hemm asportatur Svediż illi ammetta illi uh, esporta din il-ħuta lej Franza Meta din kienet inqabdet minn ibħra li huma kontaminati eh, b'livelli għolja ta' diossina, jina stess kont li bat l-informazzjoni u l-Kummissjoni tgħid li marċivit xejn. Punt importanti huwa li idun ħarsu ktar birra għalli l-ammonti ta' konsum. L-ammonti li qed jidhru minnata l-Iżvezja se jfisser illi eluf ta' tfal u nisa Se jkunu fil-riskju illi jikkonsmaw wisq eh, diossina din hija konklużjoni tal-awtorità Żvediża. Fuq il-kwistjoni tal-esportazzjoni m'hemm l-ebda kontroll l-ebda monitoraġġ. Meta kien hemm mistoqsija dwar minnu responsabbli illi eh, jara li jsegwi eh, anke l-proibizzjoni fuq l-esportazzjoni ħadd ma wieġeb għal dan toġibit li eh, ħadna kienet li ħadd għa responsabli għal dan kollu ma direttament. Suppost huwa il-reġun illi għandu dan it-tip ta' kommerċjalizzazzjoni ta' dan il-ħut li huwa responsabbli, però ma nafux x'inhu jiġri. Smajna ħafna ċifri anka fid-diskussjoni u jiddispeċini nara dan, hemm ħafna fatti li għadhom pendenti u ħadd hawnhekk ma qed jgħid illi id-diossina fil-ħut hija ta' problema għal iżvediżi per eżempju, l irġiel svedizi jistaw jikkonsmaw li tip ta' ħuta mingħajr l-ebda problema imma fir-rigward ta' tfal u nisa li jistaw jinqabdu tqal naħseb e, e, huwa perikolus ħafna jekk wieħed jikola ta' spiss. U għalhekk huwa importanti dan id-dibattitu. U importanti wkoll illi naraw fl-aħħar mill-aħħar mhux biżgħet li naraw anka il level ta' diossina fil-ħalib ta' sider għaliex eh, il-differenza hija għal dawk in-nies illi jieklu din dan l-ammont ikbar ta' ħut u li jkunu jafu x'nu ma' konsegwenzi. Jiena naħseb li huwa interessanti wkoll illi għandna kommissjoni preżenti hawnhekk illi donna tibatilhom il-fatti u l-qas biss jafu li mumma. Għana l autorita zvediza li għattajt li dan huwa ta' riskju pubbliku anka għat-tfal u anka għannisa. nisa U d-fukaw fuq kif l-industrija zvediza tiġi influenzata. Jiena ovvjament marriċ nikol l-laringa fermentata. U uh, l industri qed illi i ma tistax tipproduċi l-laringa fermentata jekk ma jkunux ta' ċertu daqs u għalhekk. Jidher illi uh, s-sitwazzjoni mhux se titjib anke kien deroga l-Iżvediżi jkunu lesti li ħalsu daqsxejn iktar sabiex jiklu din it-tip ta' ħuta, imma Ma naħsibx għana fejn għoddu nwaqfu n-nis mill-li kluwa. Id-deċizjoni tittieħed minna tal-komitat u naħseb li importanti u koll li l-komissjoni tkun konxja illi qed isegwuha. Hemm bżonn ta' reazzjoni u anke l-gvern Svediż li tkun jaf illi hemm min jatajneh fuqu. Dan ir-riskju mingħata d-diossina titġi indirizzata mod tajjeb anka dwar x'inhu affettwat u kif fil- uh, konferenzi stampa kol ma nisimaw u jadwar il- Il-laringa fermentata ma nasibx li huwa aħna rridu l-intejbu tip ta' informazzjoni sabiex għall-inqas dawn it-tfal ma jkollhomx livelli li ta' diossina anka fil-futur. Nittama li din id-diskussjoni ma tebx fix xejn li kunem hemm segwitu kulħadd għandu jilqa e, dan l-isforz li aħna naħdmu l-informazzjoni aħjar illi l-proibizzjoni fuq l-esportazzjoni verament edha titwettaq li kunem monitoraċ tajjeb ta' situazzjoni u fl-aħħar mill-aħħar aħna qed nindirizzaw il-futur ta' tfal tagħna. Xtaqt eh, intervjeni sur President fil-qossor, xtaqt nistaqsi l-Kummissjoni jekk huwiex possibbli illi nitolbu lil uh, gvern svedi sabiex jagħti iktar informazzjoni anke fuq il-pakkett meta eh, timbih din il-ħuta smajt illi anka 300 kilo nbih għallej Franza. Mistaqsi oħra l-Kommissjoni. Naħseb il-BPCP li hija l-formula kimika għal diossina ma nix nużaw dan it-terminu imma ngħidu b'moċċar diossina fuq il-pakket fuq it-tikketjar. Għaliex naħseb li mhux il-konsumaturi kollha ikunu konxi li qegħdin jikkonsumaw din it-tip ta' sustanza. Jina bħala membru parlamentari Ewropew irid inkun moħem issih illi l-konsumaturi jafu eżattament x'nu ma jiklu. rappreżentant tal-Kummissjoni għal darb'oħra. Voulez euh, prendre la parole, monsieur, parce qu'il y avait quelques questions adressées à vous. Tixtieq intervjeni? Peress li kien hemm xi mistoqsijiet indirizzati lejk bħala rappreżentant tal-Kummissjoni. Fuq ir-rapport Il-rapport ma ġiex ippreżentat ma rċevejniex il-rapport tal awtorità tal-ikel Svediża. Fuq l-aħħar mistoqsija li smajna. Jekk fim tajjeb. Se nirrepeti għall boħra mem lebda ftajim sabiex ikun hemm din it-tip ta' eh, esportazzjoni minna tal-Iżvezja minna tal-Finlandja huwa fidej l-istati membri mat partikolari l-pajjiż li kun qiegħed jimporta sabiex jimxi mal-kontrolli possibbli anke fuq il-prodotti li jkunu ġejjin minn Iżvezja u l-Finlandja jekk ma jixtiequ li jagħmlu dan. Hija responsabilità tal-Istat membru sabiex jiffoka il-kontrolli tiegħu fuq il-prodotti li jkun qed jimporta minn ċertu pajjiżi. Kien hemm mistaqsija fuq l-FAO illi uh, ilu ma jagħmel ispezzjonijiet fl-Iżvezja fl-2005 u mir-rapport li sar u anka mill-valutazzjoni li saret ma kienx ma nħassil bżonn illi jisiru ispezzjonijiet oħra dan l-aħħar, però anka minħabba l-estensjoni possibbli tad-deroga naħseb li ser ikun hemm uh, spezzjonijiet oħrajn fuq l etikettar ma nistax nara eżattament eh, bħalissa kif nista nindirizza il-kwistjoni eh, ta' eh, iktar informazzjoni għal konsumatur għandek bizet hemm diġà informazzjoni pereżempju tal-BCPs fuq il-lanet Grazzi ħafna mela din id-diskussjoni magħluqa. Grazzi ħafna l rappreżentant tal kummissjoni il-parteċipanti kollha. Nandu għal punt li misfuq l-aġenda punt seba'. L-implementazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea ambientali. Għana sitt punti li se insemmu u l kummissjoni mistaqsijiet li ser l komissjoni l komissjoni ser twieġeb. Għanna qisu 10 minuti għal kull mistoqsija ser eh, nkontrolla il-ħin sabiex nispiċċaw fil-ħin kif ippjanati ġifiri għal-ħabta tan-nofsija. Zaczynamy od eh, pytania pierwszego zadanego przez... Eh, mela l-ewwel mistoqsija minnata Sur Heinz Florence dwar il-program Reach. Għandkom informazzjoni kollha fil-dokument, għana żewġ rappreżentanti li nista' ngħadilhom il-kelma. Thank you, Mr. Chairman. Grazie ħafna, Sur President, Honorable Membri, Signori. biex anka ma naħlix ħafna ħin sentikom taqsira fuq tlet uh, mistoqsijiet u musta naqqa nidħol fid-dettal illi kontat nipjana illi nidħol fih. Ovvjament jekk ikun hemm mistoqsijiet oħra mbagħad. Uh, Jiena nista' id-dettall meħtieġ. L-ewwel mistoqsija hija marbuta fuq il-sitwazzjoni uh, preżenti tar riċċ Forsi nista' ngħid mill-bidunet illi l-European Chemicals Agency diġà qed tagħti informazzjoni sostanzjali u anka u m'hemmx għalfejn qed nidħol f'dawn in-numri kollha bħalissa ser niffoka prinċipalment fuq uh, l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar fejn qegħdin bħalissa bil-programm Reach, bir regolamentazzjoni Reach l-anewlini tariċ hija l-industrija u x-xogħol illi hija tagħmel sabiex tilħaq l-obbligi tagħha ta' reġistrazzjoni u mod partikolari il-ħolqien u anka l-ġbir tal-informazzjoni illi uh, tippermetti mbagħad lill industrija u anka lill utenti sabiex ikunu jistgħu jagħmlu um, evalwazzjonijiet ta' riski u anka jintroduċu miżuri biex indirizzaw dawn ir-riski. Aħna kellna l-ewwel tnedija ta' l-ewwel fażi ta' reġistrazzjoni fl-ħar ta' Novembru sena li għaddiet fejn l-industrija resqet resqet bej wieħed u ieħor 25,000 dossier lill-Aġenzija Kemikali u dan kemm mitlub skont l-ewwel fażi tal-iskadenza tal-reġistrazzjoni dawn kien hemm kimiċi illi huma importati eh, fl-Unjoni Ewropea eh, b'ammonti ta' iktar minn elf tonnellata. Hemm ukoll eh, il-punti l-oħra tal-tossiċi reproduttivi. Il-volumi kbar ta' kimika li hija disponibbli fis-suq Ewropej sa hija reġistrata u barra minn hekk iktar importanti l-industrija għamlet ix-xogħol meħtieġ sabiex tagħti l-informazzjoni meħtieġa tevalwa riski u anka timplementa l-miżuri sabiex tikkontrolla riski identifikati u anka tikkomunika fil-katina kollha anka sa l-utenti kif dan dan l-użu tal-kimika għandu jkun implementat. Aħna namnu bisħieħ illi dan iwassal għal użu iktar sigur tal-kimika u anka jsaħħaħ il-kompetittività industrijali kif ukoll itejjeb l-ambjent. Imma dan huwa biss il-bidu tal-proċess. Ir-reġistrazzjoni hija biss il-bidu tal-kimika li tkun introdotta fis-sistema l-ġdida. Issa għandna żewġ skadenzi oħra importanti għal-2013 għal sostanzi għal uh, sostanzi ta' iktar minn mit tonnellata u mbagħad hemm il-fażi ta' sostanzi bej tonnellata u mit tonnellata. Ix-xogħol qiegħed verament jaqbad u qed jimxi l-Aġenzija Kimika tal-Kimika Ewropea qed taħdem bis-sħiħ sabiex anke Ehm, tkun tista' tilħaq dak li hu mistenni minna, issa qed tavalwa anka eh, id-dossiers illi ġew imresqa u forsi għadha ma qabdet ritmu massimo tagħha però anka fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija tista' taraw illi fl-2010 l-Aġenzija eżaminat 273 dossier ta' reġistrazzjoni, ġifiri dan kienu dossiers li tresqu qabel l-iskadenza ta' novembru tal-2010 dawn id-dossiers issa tiġi evalwati. U fuq il-punt tal-autorizzazzjoni fi frar tal-2011 il-Kummissjoni adottat id-deċiżjoni sabiex ikollha Eh, il-lista tal-istati membri illi huma ehm, intitolati illi jmexxu l-proċess ta' l-autorizzazzjoni sitt, sitt sostanzi u issa qed temxi għal tminja li huma suġġetti għall l-autorizzazzjoni lista ta' kandidati twalet għal 46 sustanza dan ħabarni ħanka minnaħat tal-Komissjoni għanna l-impen illi nidentifikaw design sustanza oħra illi nixtiequ li nżidu anka ma' lista sal-2012 għanna u koll il-ħsib illi ninkludu sustanzi li huma ta' importanza kbira sa l-2020. 21 ġurnata ilu kena l-ewwel skadenza għal notifika ta' sustanzi ta' tħassib kbira din daħlet fissa u għalhekk hemm issa l-obbligu sabiex il-produtturi u anka l-importaturi ta' dawn l-artikli sabiex jinotifikaw lill-Aġenzija Ewropea tal-Kimika jekk ikun hemm din is-sustanza preżenti biktar minn wieħed 0.1 fil-mija. Barra minn hekk wara sitt xhur li jkun tiġi ġiet miżjuda sostanza ġdida fuq il-lista ta' kandidati, ikkun hemm imbagħad idħol fis seħħ tal-obbligu marbut mal-istess sostanza. Fuq restrizzjonijiet l-Aġenzija Ewropea u anke l-Kommissjoni u l-proposti tagħhom ħadmu bisħiħ u aħna illimitajna numru ta' sustanzi illi huma importanti ħafna sabiex nestendu anka restrizzjonijiet tagħna. Fuq uh, l-infurzar ir-riċ stabiliet uh, korb ġdid li huwa msejħ bħala form dawn kienu attivi ħafna fix-xogħol tagħhom u diġà għamlu l-ewwel laqa ta' koordinament fuq livell Ewropew tagħhom. L-ewwel laqa li tindirizza l-attivitajiet ta' infurzar. Żewġ mistoqsijiet x'qed nagħmlu fir-rigward ta' identifikazzjoni tal-problemi speċifiċi u anka ir-rapportax minna tal sms Naħseb u għatajb li naraw illi ħafna minn dawn l sms illi għat jintrabtu bil-ħtiġijiet ta' reġistrazzjoni għandhom skadenza tal-2018. Inqas ma jkunem ammonti ta' kimika inqasam il-possibilità li jkunu voluti l sms Mela, għal dawn iż-żewġ reġistrazzjonijiet tas sena li għaddiet u tal-2013 naħseb qed nassumu illi il-proporzjon ta' SMEs involuti ser ikunu ftit. Il-kontatti li qed issir anke mal-grupp ta' diretturi marbut ma' reġistrazzjoni li skadit is-sena li għaddija dan il-grupp ta' kuntatt se jkompli jaħdem sal-iskadenza li jmiss u waħda minn attivitajiet tiegħu hija li jiġbor informazzjoni mod partikolari min-naħa tal-SMEs dwar il-problemi prattiċi li huma qed jaffaċċjaw anka fil-iżvilupp ta' dossiers ta' reġistrazzjoni tagħhom anka fir rigward tal-ħin ta' żmien ta u aħna s-ser nindirizzaw dan il-punti pratiċi sabiex insibu soluzzjonijiet effiċjenti u nejnu f'dan il-kas li l-SMEs. Fuq il-review tar-reach, revizjoni possibbli se nżomm fil-qosor il-Komissjoni għadha kif nediet sit elettroniku fej aħna qegħdin nimmonitoraw insegwu il-progress mod partikolari dan din ir-revizjoni jiġbor fih eh, tlet eh, eh, rekwiziti minna ħata rriċ, ġifiri revizjoni tal-Aġenzija ta' Kimika, il-rekwiziti tal-kimiki bej il-wieħed u l-mitt tinnollata u anka il- fej torbo din il-leġizlazzjoni ma' leġiżlazzjonijiet oħrajn. Hemm numru ta' studji illi qed jevalwaw il-kompetittività u l-ispejjeż u l-innovazzjoni kif ukoll anka il-benefiċċji tas-saħħa u dawk ambjentali wkoll permezz tar-riċ, li qed jinkisbu permezz tar-riċ. Kien hemm ukoll reviżjoni mitluba minn tal-Parlament dwar in-nano material illi għandha wkoll tkun eh, parti mir-reviżjoni dwar ir-riċ Aħna qed nagħmlu programm ta' konsulta li jinkludu wkoll konferenzi fuq ir-reviżjoni li sseħħ sabiex anka nlestu l-ewwel rapport tagħna sa' Ġunju ta' sena tieħla. Issa l-aħbar importanti ta' din il-ġurnata illi zidna seba' sustanzi ġodda ma' din il-lista u għalhekk titlaq l-lista ta' 53 sostanza. Jiena provajt inqassar kemm nista' u nittama illi eh, hija biżejjed għalikom. il-Komissi pan eh, Karl Schleiter. Grazie l-rappresentant tal-Kommissjoni Ewropea. Sur Schleiter u Sur Florence. Għandi mistoqsija fil-qossor. Niftakar sew illi aħna meta diskutejna kienem kollega prezenti illi għal eh, dwar il-reġistrazzjoni illi diġa hemm referenza għal 10.000 u 15.000 prodott u għalek nix nkun naf dal-punt ta' informazzjoni jekk fimx ħażin jina jew le. Fuq eh, l-SMEs li ser ikunu qed jintlaqtu wkoll minn dawn ir reġistrazzjoni għall-aċċess ta', ta sustanza meta huma dawn jinkluduha. Xtaqt inkun naf eh, kif ser taħdem is-sistema u grazzi ħafna wkoll tar-rapport minn tal-Kummissjoni. Schleiter. Yeah, I would like to ask. Mistoqsija fuq l-istata kandidati li xir konfermajtu l-ambizjoni tal-2012 ma kifattu? Issa ma ħaqnix eh, l-mira tagħna, x'inhi l-istrateġija biex nilqu l-mira? Mbagħad fuq intermedjari 86% tas-sustanzi eh, kif tan ħadmu sistema mod aħjar 64% tal-dossiers iċċekjati kienu uh, u rew naqqasijiet u matan n ta' dossiers li jgħaddu biss jekk ikonna it-threshold 5%. Kummissjoni kella l-opportunità li b'mod volontarju żżid it-threshold mill-leġiżlazzjoni. Issa li għandna tant problemi, forsi mhux aħjar il-kumpaniji tagħmlu kif għannu d-dossier mill-bidunet fuq l-SMEs għandna problema ta' SMEs folots xinni l-istrateġija għawnek? Għanna bżonna aktar dossiers u kol verifikati u l-lum 20% qed qed jagħmlu l kontrolli ma l-kontrolli mal-mira kienet 28% kif s se u din il-mira. Dziękuję pan Bjorn Hansen w imieniu komisji. Grazie Sir Hansen fissem il-Komissjoni Ewropea. Grazzi ħafna u grazzi u kol għal mistoqsijiet addizjonali illi forsi u kol jirrispondu l-mistoqsijiet għakum bot soddisfaċenti. E permettu li nibda bil-kwistjoni ta' numri l ewwel net ta' ċifri. Kenna 25.000, kważi 25.000 dossiers ta' reġistrazzjoni, dossier ta' ġistrazzjoni fisser li kull kampanija li qed tipproduċi sustanza illi tkun konformi mal kriterji u li trid tissottometti trid tissottometti punt reġistrazzjoni bħala medja għandna bejn seba' reġistrazzjoni għal kull sustanza. Għalhekk il-25,000 jirrappreżentaw dossier ta' reġistrazzjoni għal madwar 3000 sustanza. Skont il-kalkoli tagħna f'dan l-istadju il-kalkoli qed tagħmel il-Kommissjoni veduti fl-2005 jidher li kien l-2005 bħala parti mill-reviżjoni kienet turi illi hemm rata ta' konċidenza għolja fil-preżent. Madana kollu ix-xogħol preżenti huwa appunto dak il sustanzi illi l-aktar konna nafu fuqhom. L-ikbar inċertezzi ma bil-reġistrazzjoni li jmiss speċjalment l-aħħar reġistrazzjoni. Kif taħdem il-sistema ta' reġistrazzjoni waħda sustanza waħda, speċjalment tal-interprizi zero medji? Il-fatt illi il-reġistrazzjoni ħadmet hija indikazzjoni illi kienet possibilta il-grupp ta' kontat ta' diretturi ħadem bisħiħ ma l-industrija u l-industrija ħadmet bisħiħ sabiex tipprepara reġistrazzjoni imma wkoll sabiex tidentifika problemi illi se ta' kellhom. Għal daqstant ma rridx nis-sottovalu ta' l-isforzi tal-industrija u l-problemi illi kien hemm sabiex nistabilixxu kooperazzjoni illi sissa kienet biss fost kumpani kbar fl-Ewropa b'mod partikolari għall SMEs kienet tirrappreżenta kooperazzjoni ġdida. Ma rridx ngħid li m'hemmx problemi, reġistrazzjoni, per ovvjament ħadmu, u l-indikazzjoni kienet li l-problemi setaw jinnelbu. ħanaħdmu bisħiħ sabiex nanalizzaw dawn il-problemi fl-industrija u naħdmu sabiex l-affarijiet jimxu kif suppost għal skadenza b'mod partikolari l-aħar waħda fejn aktar SMEs huma mistennija illi jiġu inklużi wkoll. L-aħħar kwestjonijiet strateġija sabiex nilqu l-mira tal-2012 u n-numru ta' sustanzi qed naħdmu fuq dan irrikonoxxejna illi hemm ħafna xogħol xisir, irrikonoxxejna l-istati membri għandhom rol x'jaqdu sabiex jipproponu sustanzi għal-lista ta' kandidati u għatnaħnu ma' lista ta' membri kif ukoll ma' nkafih dan il komissjoni sabiex naraw kif nilqu din il-mira illi għanna mpen li nilħu. 68% tal-intermedjarji illi semmit eka fil-sit elettroniku li fl-opinjoni tagħhom ma jilqux rekwiżiti għall intermedjarju speċjalment dak taħt kontroll stret aħna qegħdin f'diskussjoniet ma' ekka se biex naraw u nifmu il-bażi ta' din is-sejba u għega etħares faktar dettal fil-sit elettronika taħħom għet jgħidu illi dan huwa riżultat preliminari u taħarsu lejn id-dettalji. Madankollu dan waqqasam fejn b'mod attiv qegħdin inħarsu sabiex nifmu eżattament fejn jistaw nistaw nidentifikaw kwistjonijiet u kif nistaw indirizzaw, hemm multiċiplità ta' modi kif nindirizzaw il-problema fejn dan li x'mod smiħat huwa l-infurzar imem oqs moħrajn li bżonn nivvalutaw. Imma problema, imma din hija problema li aħna qegħdin nindirizzaw. 64% ta' dossiers eh, b'nuqqasijiet rridu nifmu hawnhekk anzi hekk trid tifhem u anke aħna mill-Kommissjoni rridu nifmu x'inhu ma' nuqqasijiet sabiex niżviluppaw l-istrateġija sabiex nindirizza problema l-5% hija alternattiva li natatu din nistimżawa bħala mezz sabiex nindirizzaw nuqqasijiet imma l-ewwel irridu bażi b'saħħitha sabiex nagħmlu dan finalment fuq l-SMEs folots eka qed tagħmel xogħol siwi dan waf fl-interess tagħhom għaliex il-miża titnaqsu eka għandha interess li tkun ċara u li jkun hemm analiżi dettaljata sabiex nidentifikaw dawn l-SMEs folots. U f'dan is-sens ix-xogħol ta' eka minħabba dal-fattur kanka oħrajn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 Għallu kwistjoni ħadet 20 minuta forsi ikonna risposti iktar konċiżi għal mistoqsijiet li ġejjin. Tester fuq l-annimali, mistoqsija Mr. Victoria Prodi. U risposta minna ħata kummissjoni Mr. Murphy. Onorevoli membri, membri l-ewel net, sabiex nirrispondi ir-risposta ħanati xi sfond tan-natura tal-leġiżlazzjoni U ma t diskrivi l-liġi kol ħankun għetni nirrispondi l-mistoqsijiet. Il-program ta' revizjoni għal sustanzi fil-biosides hija koperta ma' regolament tal komissjoni u għet 5 tal-2007. Għan 300 sustanza kopert minn dan il-regolament, 300 sustanza fil-program ta' revizjoni u l-program ta' jinkludi dossiers dettaljati mill-kompaniji, stat membru jinnata jew jiġi allokat u jiġi identifikata kull sustanza. U din l-autorità kompetenti u l-istat membru jħares li dossi eventualment jissottometti televizjoni opinjoni l-Kommissjoni u għabbażi ta' din l-opinjoni ikun hemm diskussjonijiet ulterjuri mill-Istati membri u fl-aħħar titgħid deċiżjoni sabiex ninkludu il-sustanza fil-lista ta' sustanzi. Meta bdejna program ta' reviżjoni sibna li fil-mija tal-każijiet kellna entità waħda biss tissottommet tiegħu tappoġġar dossiers jista' jkun konsorzjum jista' tkun kumpanija waħda. Tal-każijiet, 90% tal-każijiet ma jkun hemm l-ebda problema mif kwestjoni taqsim ta' data għaliex hija teta waħda biss li qed t dossier. Xieġri meta jkollok iktar minn entita waħda, il-regolament jgħid illi għandu jkun hemm sforzi konsiderevoli għandu misiru l-sforzi kollha bejn iż-żewġ kumpaniji u tliet kumpaniji sabiex l-informazzjoni tiġi eh, reċiprokata skontna biss ħames sustanzi li aħna konċi tagħhom fejn kien hemm problemi bil simta tad-data. Dawn ħames sustanzi u l-ħames każijiet kollha jkonċernaw l-istess żewġ kumpaniji. Waħda mill-kumpaniji hija waħda illi hija bażata barra l-Unjoni Ewropea u l-oħra hija bażata fl-Unjoni Ewropea. Għandix informazzjoni fuq il-ħames każijiet. F'każ wieħed nitlaħaq ftehim fuq il-sim ta' data f'kasiħor l-autoritajiet kompetenti, l-autorità kompetenti ddeċidiet li kull sforz possibbli saret miż kumpaniji jew kumpanija, però dan ma kienx l-opinjoni tal-autoritajiet fejn insibu l-Istat membru sar il-ment fissem il-Kumpanija Ewropea kontra d deċiżjoni tal-autorità kompetenti u kommissjoni edha tinvestiga dan il-ment. Faħet mill-każijiet id-diskussjoni ta' dam sejrin u tarti kompetenti responsabli sabiex tivvalu ta' dossier qed ħeġġeġ il-żewġ naħat sabiex jaslu għal-ftehim. Fiż-żewġ każijiet li fadal l-aħħar informazzjoni li għandna tgħidilna li għatem hemm sabiex jintlaħaq ftehim fuq sim ta' data Imma il-rizultat ħari fuq sim ta' data għadu ġietx komunikat Għal daqstant mitlet mit sustanza fi program ta' revizjoni aħna konċi ta' ħames sustanzi fejn problema jew kien hemm problema f'każ wieħed il-problema ġiet solvuta u l-informazzjoni tiġi maqsuma dan iħalli erba' sustanzi fejn għad hemm diffikultajiet għaddejjin. U kif għad iktar kmini l-erba' każijiet ikkonċernaw iż-żewġ kumpaniji. X'jista' jiġri iktar il-qoddim fuq da sustanzi u xi fisser għal kumpaniji konċernati għalissa dan ifisser li m'hemmx konsegwenzi għaliex għaliex taħt il- direttiva tal-baja sajd anka kumpaniji illi għandhom disgwit fuq sim ta' dejta jistaw ikomplu jemarkitew sustanzi u prodotti sa' sentejn wara li sustanza tkun inkluża fil-list uffiċjali ta' sustanzi dak li nsejħu nisweħ ta' direttiva. Dan ifisser li fil-kas prezenti minħabba li lebda minn ħames sustanzi ma ġietx inkluża fl-annesweta direttiva, il-prodotti jisem żewġ kumpaniji konċernati għadhom fuq is-suq u ma kienx hemm konsekwenzi kommerċali li nista' naraw, nabtu xaqsam restrizzjonijiet tal-aċċess tas-suq fuq prodotti speċifiċi. Problema titfaċċa meta il-sustanzi jkunu inklużi fil-annis. Iktar kemm dan is-sekmini u għamiju 2012, ġrisa nofs 2014, il-kumpaniji t-sikol misottu mettu dossier tagħhom għal prodotti li jinkludu da sustanzi għal darboħra meta jisottomettu dawn id-dossiers jistaw u għandhom jagħmlu l-aktar sforz possibli sabiex kun hemm qsim ta' dejta ma' fil-każ meta ma jkunx possibbli huwa possibbli li t-tieni kumpanija li ma jkollix id-dejta jew għandha dejta nieqsa jew kollha toħroġ mis-suq jew kollha tagħmel it-test addizzjonali virtuali u il-proposta ġida regolament for bioscience illi ħaterġa tressa qoddim il-Parlament settembru Għattini qari tinkludi miżuri li morru li mid-direttiva preżenti u tobbliga l-kumpaniji sabiex jaqsmu l-informazzjoni. Liġi tajt għandhom siru l-isforzi kolla possibli. Liġi ġibda tajt għandhom jaqsmu l-informazzjoni. Il-regolament il-ġdijt suppost jidħol fis seħ sa nofs l-2012. U għandu jkun applikat minn nofs 2013. U minn dik id-data l-qoddim, il-rekwiziti l-ġodda li obbligaw l-kumpaniji li jaqsmu data flimkien tkun titfall fis seħ Fejn nafu li hemm disgwit, regoli il ġodda taħt ir-regolament il-ġdid suppost ġa jkunu applikati meta jitfaċċaw problemi għal daqsant minna ħatana anka f'dawn l-erba' jew ħames każijiet mhux se jkun hemm problemi għal żewġ kumpaniji involuti. Grazzi. Dziękuję. Kolega Vittorio Prodi, autor pytania. <clears throat> Volevo ringraziare la Commissione per i dati. Ehm, quindi... Grazie ħafna, jina nemmen illi mod partikolari jekk inħarsu lejn fuq din dimensjoni din tista' tkun garanzija l-intrapriżi żaru mezzi. u uh, nirringrazzja l-Kommissjoni għal uh, fatti li spiegatinna u rikna x'inhi s-sitwazzjoni u nistennew u naraw kif effettivament dawn il ħwejjeċ jistgħu jiġu applikati fil-prattika. Madana kollu grazzi tad-dettal. U grazzi tal- uh,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 leġizlazzjoni dwar l-iskart. Thank you, Chair. Uh, in view of the remaining time and remaining uh, questions... Uh, iva, fuq mistoqsijiet li fadal se niprofa nkun konċis kemm jista' jkun. Nippermettu li l-ewwel net nisħaq fuq il-fatt li l-implementazzjoni tal-liġi dwar l-iskart hija priorità għolja Kummissjoni fil-snin reċenti t infekajna nuqqasijiet kbar fl-implementazzjoni u fl-inforzar ta' dan l Eżempju wieħed huwa nuqqas ta' infrastruttura għall-iskar ċertu stati membri. Eżempju ieħor hija l-firxa wiesa ta' l-mizbliet illegali dawn l-affarijiet ukollament eh, inaqru mis-seta tal-direttiva eh, 20% ta' trasport li jinkludi l-iskart fil-fat huwa legali u jmur kontra il regolament tal-Unjoni Ewropea. Sabiex nappoġġaw l-Istati membri u nipromovu konformità mal-liġi fuq livell tal-Unjoni Ewropea fl-istadju bikri waqafna numru ta' azzjonijiet illi xtaqt fil-qosor namel sommarju tagħhom. Il-Kommissjoni l-ewwel net organizzat avvenimenti u skambju ta' informazzjoni fl-istati membri kollha sabiex insaħħu l-implementazzjoni u l-inforzar tal-liġi dwar l-iskart. Dawn l-avvenimenti kellhom lan illi nappoġġaw kooperazzjoni effettiva u nipromovu trasferment ta' informazzjoni fuq l-implementazzjoni kif ukoll skambju ta' informazzjoni Eh, dirett ma l-autoritajiet nazzjonali u partit interessati konċernati u sissa dawn l-avvenimenti koprew il-direttiva avans, l-Landfill Directive u l-Waste Shipment Directive u mill-2007 sa 2009 madwar 60 avveniment ġi organizzat fl-Stati membri u sissa għanna 15 l-avvenimenti ieħor li speċifikament jindirizzaw il-qafas, eh, direttiva qafas il-ġdida illi se tkun implementata dis-sena li tkopri l-obbligu sabiex nistabilixxu pjanijiet ta' maniġar tal-iskart u programm ta' prevenzjoni tal-iskart. Qed niżviluppaw kontinwament li gwida sabiex nappoġġaw awtoritajiet nazzjonali, operaturi ekonomiċi u partiti interessati sabiex implementaw liġijiet marbuta mal-iskart. Għanna li gwida prinċipali fuq sit elettroniku tagħna, pal per eżempju fuq kif nistabilixxu pjanijiet ta' maniġġar tal-iskat, kif niprevjenu, nidentifikaw l-xipments illegali u kif nimplementaw liġijiet bħal direttivi ROSUI u wasting bħal u direttivi oħrajn fuq batteriji u ħwieċ oħra. Stabilixxejna wkoll helpdesk desk li Ta' pariri u tiċċara rekwiżiti fuq livell Ewropew. Din il help desk indirizzat numru ta' kwistjonijiet tekniċi u legali u publikajna b'riżultat ta' dan dokumenta l-FAQs fuq is-sit elettroniku tagħna. Qed inkomplu b'dal proġett billi nifukaw fuq eh, kwistjonijiet importanti kif ukoll skambju ta' informazzjoni rapidu grazzi għal pjattaforma elettronika disponibbli fuq is-sit elettroniku tagħna Ewropa. Għanna konxi li minkejja dawn l-azzjoniet li semmejt, hemm ħafna aktar xandu jisir, mżon aktar azzjoni sabiex intejbu situazzjoni. Għal din il-raġuni et inwet u studju matul din is-sena sabiex nizviluppaw stampa ġara ta' dak li jemżon sabiex insaxħu l-implementazzjoni u l-infurzar speċifikament tal-liġi Ewropea. L-istudju kol ser jiprovdi analizi ta' laqwa soluzzjonijiet ta' kif inwet u dal-proġetti fuq livell Ewropew. Il-riżultat ta' dan l-istudju se jkun finalizzat f'Ottubru ta' din is-sena. U kol edin namlu valutazzjoni tal benefiċċji ekonomiċi, finanzjarji u soċjali li nistgħu nisiltu minn implementazzjoni ġusta tal-liġi dwar l-iskart Dan ser jinkludi numri, numru ta' kazistiċi ta', ta kazijiet fejn rajna li la farit imxew kif suppost dan din informazzjoni se tkun disponibli f'Ottubru. Finalment xtaqt insemmi proġett illi aħna u koll edin nifinalizzaw sabiex nappoġġaw direttament l-ispezzjonijiet u uh, proġetti fil sati membri marbuta mal dwar l-iskar, din jinkludi lista tal-aqwa prezzi l-ispezzjonijiet u għal ħruġ ta' permessi dawn mħos mill-azzjonijiet li qed nieħdu fil-preżent sabiex nappoġġaw u nippromovu il-konformità ma' liġi dwar l-iskart. Dziękuję bardzo, kolega Karl Heinz Florence. Grazie tassew sur Karl Heinz Florence. Grazie fran il kommissjoni il-rappresentant tal-Komissjoni ħa tana informazzjoni importanti anka f'sitwazzjoni li jadqa xej diffiċli <laughs> ti naħseb tajb ukoll uh, eh, mill diplomatiku għaliex eh, affaċċajt tajjeb sistema anka katastrofika. Mela, l-istati membri, l-istati membri li dikunu jafu eżattament x'inhi situazzjoni sitwazzjoni dwar uh, regolamentazzjoni illi ittieħdet deċiżjoni fuqha 10 snin ilu. Il-bażi legali hawnhekk illi uh, qed kollom jaħdmu bija l-istati membri illi uh, ehm, qed tagħmilha diffiċli ħafna sabiex ikun hemm l-implementazzjoni sħiħa. U iktar minn hekk ukoll il-deficit qawwi minn naħa tal-istati membri in-nuqqas kbir minn uh, sitt stati membri diġà li ġew identifikati li ma jistgħux implementaw, mhux qed jirnexxilhom jimplementaw dan b'mod uh, tajjeb. Naħseb illi uh, mis sitwazzjoni tajba u dawn l-istati membri għandhom jittieħdu l-proċeduri meħtieġa anke jekk hemm bżonn legali kontrihom. Proszę przedstawiciela komisji, aby wziął to pod uwagę. Mela nagħti l-kelma li rappreżentant tal-Kummissjoni jekk jogħġbok konsidra dak li għadu kif intqal is-Sur Weisman. Grazzi tas-sew għal din il-mistoqsija u grazie lis sur Florence. Naħseb jina din hija kwistjoni tajb li nis u anki fil- tweġiba tiegħi deskrivejt l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu f'livell aktar bikri qabel morru l-qorti U qabel ma ngħaddu mmorru l-qorti hemm ukoll ksur fuq l-indirizzar tal-iskart, hemm ukoll madwar 20% tal-ilmenti u l-20% tal-ksur kienu jittrattaw fuq l-amministrazzjoni tal-iskart. Jiena napprezza ferm din dan l-intervent li saru anki din mistoqsija. Grazzi, Sur President. Grazzi tassew. Issa il-mistoqsija li miss missur prodi dwar il-iskar tal-ġipsum. Fissim il-kommissjoni il-supervisor. Grazzi tassew, Sur President, mela skont il-politika tal-iskar tal-Unjoni Ewropea kemm bosta materjali għandhom jiġu rkuprati permezz ta' riċiklaġġ Jekk il-skart ma jistax jiġi prevenit jew jerġa' użat jiġi użat mill-ġdid, id direttiva fil-verżjoni ġdida tagħha hija ċara dwar dan. Din id-direttiva għandha lan li s-saħħaħ l-użu tal-iskart bħala riżors permezz ta' riċiklar jew inkella operazzjoni toħra tal-kupru Hawnhekk hemm ukoll eh, ħames prinċipi li jridu jiġu segwiti waħda minnhom hija l-prevenzjoni tal-iskart, hemm l-riċiklar, riċiklaċ u l-kupru. L-aħħar risorsa ta' l-rimi tal-iskart sigur tinvolvi dan il-proċess ukoll. Però di mhix regola assoluta la persistenti implementata bħala miżura ta' priorità nistgħu nħeġġu il dawn il-proċeduri li joħorġu blaħja riżultati. Importanti li nisqu li għalkemm stati membri għandhom marġin ta' diskrezzjoni meta jimplementaw din il-ġerarkija ta' implementazzjoni tal-iskart iridu jibżbu wkoll ċertu tip ta' miri għall-irkupru, għall-irċirklar u l-ġbir ta' skart. Wara artiklu 11, jew skont artiklu 11 ta' artiklu 2 ta' direttiva tal-iskart, l-istati membri għandhom jirriċiklaw madwar ta' 70% ta' skar ta' kostruzzjoni u dan għandu jitla ħasal 2020 dan għandu jwassal għal aktar riċiklaġġ ta' materjali bażi fuq il ġipsu u bekk niddevjaw mill-sistema tal-landfilling. Skont ir-rekwiżiti tal-Unjoni Ewropea marbuta mal iskar tal ġipsu il-deċiżjoni tal konsil tal-2003 torbot mal kriteri ta' eccezzjoni tal-iskart u din tirrikjedi li materjal ta' skart tal-ġipsum għandu jintrema biss fl-landfills għal skart mhux perikolus postijiet fejn skart mhux degradabli huwa permess il-kontenut organiku mandux jaqbes il-5% għalhekk jassikuraw livell baxx ħafna ta' biodegrabilita. Aħna analizzajna wkoll il-miżuri ta' implementazzjoni msemmija li li għajmu l-Germania, Renju Unitu, l-Italja u tali dispożizzjonijiet fil-fat e kif insibu fil-deċizjoni tal-Kunsil insibu għamin fasla fil-leġizlazzjoni nazzjonali. Madana kollu tali prassi, jekk kif ġew diskritti mill din il-mistoqsija juru li dan ta' bilħaq jikser kemm id-deċiżjoni tal-Kunsil kif ukoll il-miżuri ta' implementazzjoni tal-Kunsil. U għalhekk l-awtoritajiet nazzjonali jridu jieħdu azzjoni sabiex jirranġaw is-sitwazzjoni. Grazzi. Ehm, grazie anche per questa informazione. Grazie tassew għal din l-informazzjoni. U jiddispjaċini ċertu punt għaliex il-ġipsum u għaparti minn dawk is-sustanzi li jistaw jiġu rkuprati bisħiħ, ġifiri kun ta' eżempju għal dak li għandu xjaqsam mal riċiklaċ u l-użu mill-ġdid ta' dawn dan it-tip ta' materja ta' kostruzzjoni? Għalhekk nixtieq nara kif dan ser jiġi implementat u nżommu kol f'moħħna in-nuqqas ta' disciplina f'dan il-għan. Dan jista' jwassal għal ħruġ ta' salfer, specialment il-sulfuric eh, acid li huwa kimika importanti ħafna eh, mill-kimiċi li jniġsu l-arja. Il eh, Komitat ta' komunitera huwa qafas importanti għall-Istati membri u mhux biss għall-implementazzjoni inqas teoretika ta' din l-istess disciplina. Grazzi mill-ġdid lill kummissjoni għal din l-informazzjoni tagħna. Dziękuję bardzo, dziękuję przedstawicielom. Grazie tassew, grazie li rappresentant tal-Komissjoni Ewropea tal-li parteċipa f'dan id-dibattitu se jennaddu għal mistoqsija li miss li tresqet miss sinjura Statelanga li qed tiġi rappreżentata mis-Sur Florence. Din hija mistoqsija dwar il-direttiva dwar il-qafas tal-ilma u fissem il-Kummissjoni Ewropea għanna s-Sur Nikola Notaru li ħajwieġeb għal di mistoqsija. Sur Nikola Notaro. Grazie ta' Sur President, Iva, direttiva dwar il-qafas tal-ilma, ser tindirizza il-kwistjoni għandax ta' samma l-protezzjoni tal-rizorsi tal-ilma hemm dispożizzjoni f'dan il-direttiva artiklu 7 li tinkludi l-obbligu ta' l-identifikazzjoni ta' entitajiet tal-ilma li jiġu użati għal produzzjoni tal-ilma tax-xorb La darba dawn jiġu identifikati daw l-entitajiet tal-ilma jridu jiġu inklużi f'reġistru ta' zoni protetti. Dan ir-rigward l-istati membri jridu jieħdu miżuri sabiex jassikuraw li taħt il-trattament, il-reġim ta' trattament li applika fuq livell nazzjonali il-xarb ta' l-ilma jilħaq l-standards ta' direttiva ta' xarb ta' l-xarba ta' l-ilma. u din tista' tiġi użata għal l-estrazzjoni ta' l-ilma tax xorb u anki dawn jaqgħu taħt id-direttiva ta' tal-ilma dan u lan biex innaqsu trattament tal-ilma li eventualment irrit jikseb eh, il-livelli dwar l-ilma ta' xor. L-istati membri jistaw jihdu n-numru ta' miżuri, direttiva jgħafas ta' ta' direttiva ġvri piuttost flessibli u miftuħa pero dawn il-miżuri jinkludu twaqif ta' salvagwardi għal protezzjoni ta' zoni fejem l-ilma ta' xorb. L-istati membri kellhom jagħtu l-Kummissjoni sa' Marzu tal-2010 Eh, river Management Basin Plant dawn huma strument partikolari għad direttiva tal-qafas tal-ilma daw il-pjanti huma taħt eżaminazzjoni. Il-Kummissjoni ser toħroġ b'rapport sa' Novembru tal-2012 li ser tinkludi evalwazzjoni tal-implementazzjoni u bl inklużjoni tal-aspetti ta' zoni ta' eh, protetti dwar fejn l-ilma tax-xorb. Rigward il-mistoqsija konċernata, il-possibilità ta' fat li wieħed juża riforma tal-kap biex jikkompensa l-bdiewa li jiltaqgħu ma' spejjeż biex jimplementaw din id-direttiva tal-ilma tax-xorb, dan ir-rigward jien ixin nisħaq li il-politika ta' żvilupp propali taħt it-tieni pilastra ta' kap prezenti diġa jagħti l-possibilità biex qed jiffinanza miżuri li jorbtu mal-implementazzjoni ta' direttiva tal-ilma Hemmhekk għandna dispożizzjoni artiklu 38 fuq eh, l-iżvilupp rurali u miżuri ambjentali huma possibbli taħt artiklu 39 ta' din ta' dan l-istess regolament. Għana tinħarsu wkoll lejn mezzi kif nistgħu nżidu l-effettività ta' tali miżuri permezz ta' riforma tal-kap u fl aħħar nett nixtieq infakkar li fil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni fil-riforma tal-CAP li ġiet adottata fil-tmim tal-2010 hemm proposti u idejat fuq il- fuq il-mod kif nistgħu nagħmlu riformi tal-kap aktar tajbin għall-ambjent, pereżempju l-paeżaġġi, l-crop rotation u s-set aside. Dawn il-miżuri kollha tin jiġu konsidrati preżentament l-aħħar kummenti għandu x'jaqsa ma l-inklużjoni possibbli ta' direttiva dwar qafas tal-ilma taħt il-cross compliance fil-kap il-ġdida dawn il-kwistjonijiet li għadin jiġu konsidrati prezentament jider palissa memx pozizjoni li ġiet miftema fil-kommissjoni pero ser tkun waħda meta l-proposti jitresqu. Nixtieq infakkar li id-direttiva tal-ilma li hija il- parti l-aktar importanti fil-laqa li saret l-aħħar taħt il-presidenza Ungheriża f'Budapest f'Mejju sabu li dan ser ikun element importanti l-inklużjoni ta' WFT u anki il-cross compliance biex jeħeġġu l-implementazzjoni ta' din id-direttiva u kien hemm l-istess uh, kien hemm l-istess idejat li ħarġu wkoll fuq il-politika dwar l-ilma tax-xorb. Pan Florence, Karl Heinz. Is-sur Karl Florence, jogħġbok. Il-Kummissjoni tkellmet ħafna fuq l-implementazzjoni, fuq l traduzzjoni tal-trasferiment tal-leġizlazzjoni, imma mhux qed tkellem Fuq il-mistaqsija li saqsejt jiena, aħna nitkellmu fuq regolamentazzjoni ġibi ser nagħmlu bl-agrikoltura illi għandhom issa iktar limitazzjonijiet meta mqabla mal ġirien tagħhom illi mhumiex parti minn din id-direttiva ġifieri qed nagħmlu regolamenti, regolamentazzjoni, iktar liġijiet. Il-restrizzjonijiet qed jiżdiedu u l-agrikoltura il-settur, il-bdiewa ma jridux iktar l-ġiet ma jridux iktar flus imma jixtieq ikunu jafu s-ser jamlu f'din is-sitwazzjoni. Il-mistoqsija ma ddurx eh, dwar kif ser nikkumpensaw jew nagħtu iktar flus f'dan ir-rigward. Olga Florence u słyszeć odpowiedź bardzo Grazzi tassew, is-sur Florence jekk jogħġbok. Natmela mela mill-ġdid il-kelma lis-sur Notar ħanismaw tweġiba tiegħu. Iva naħseb meta aħna nitkellmu dwar l-implementazzjoni ta' direttiva dwar qafas tal-ilma, irridu nikkonsidraw żewġ affarijiet, żewġ elementi. Direttiva hija direttiva qafas. Allura, tpoġġi ċertu obbligi fuq l-istati membri li jridu jimplementaw u mbagħad dawn jiġu eh, jisiru mżuri konkreti fuq livell ta' arzijiet. Dawn ma' miżuri li ma' iwaslux għal spejjeż addizzjonali għal bdiewa, ma partikolari jekk dawn l-ispejjeż ma konsidrati fuq medda twila u qasira ta' żmien daw il-miżuri li huma konsidrati ta' tħassi, pereżempju l-kwantità tal-ilma u l-effiċenza tal-ilma, dawn ovvjament għandhom rabta u ma vantaġġ għal bdiewa biex jisalvaw eh, biex jifadlu fil-konsum tal-ilma u mhux għax iridu jħallsu biss imma għaliex ikollhom disponibilità għal aktar ilma fil-futur. Allura hemm rabta ċara fuq il-miżuri fejn spejjes u benefiċi li jridu jittieħdu konsiderazzjoni tnejn li huma din dispożizzjoni taħt artiklu 39, artiklu 38 ta' żvilupp rurali jipprovdu għal possibilità biex wieħed jiffinanzja miżuri għall implementazzjoni ta' direttiva qafas tal-ilma. Iż-żewġ miżuri jortu mal-kwalità tal-ilma u kwantità tal-ilma u jidher ċar li aħna qed inħarsu lejn ir-rabtiet bejn il-WFT. U fir-riforma tal-kep għalhekk qed nikkonsidraw l-inklużjoni ta' WFD fil-cross compliance jekk dan isseħ bla dubju jrid ikun hemm reviżjoni ta' din dispożizzjoni li għaddi kif semmejt. Grazzi. Dziękuję bardzo z reakcji. Grazie tassew qed nara li sur Florence għandu opinjoni kemm xej differenti rigward l-ispejs li jridu jinġarbu mnata l bdiwa però aħna hawnhekk rridu nagħlqu dan id-dibattitu. U ngħaddu għal aħħar mistoqsija mis-Sur Davis rigward kif intejbu insaħħu leġiżlazzjoni u l-implementazzjoni. Nagħti l-kelma l-Sinjora Silvia. Grazzi tassew, Sur President. Il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni Ewropa ta' Riżultati biex tapplika l-liġi tal-komunità eh, rajna eh, ammont ta' titjib li jrid isir sar xogħol minn tal-Kommissjoni Stati Membri biex ikun implementazzjoni adegwati tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. L-importanza tal-miżuri preventivi ġi mistqar para mill-aktar prinċipi kruċjali wieħed minn miżuri i li jkun hemm li l leġizlazzjoni tiġi akkumpanjati minn pjan leġizlattiv. Dan jgħin dan jgħin direttiva tal-2007-60 u kien hemm ukoll kwistjoni tal-direttiva dwar l-emissjonijiet, l-użu tal-annimali u dawn traspożizzjoni daw checklist kienu soġġetti għal kummenti mill-esperti fih dan istati membri. Dak li għandu x'jaqsam mal-direttiva dwar l-użu tal-annimali, aħna minna disponibli ed memoir dwar traspożizzjoni ta' dispożizzjoni prinċipali biex nejnu l-istati membri fit traspożizzjonijiet tagħhom u anki meta jkunu qegħdin jiġu biex jimplementaw liġijiet dawn jimxu it-fit ma dak li qalu l-esperti tal-istati membri. Il-DG tal-ambjent u koll suġġerew l-istati membri mo partikolari il-direttiva ta' animal use biex joħol u dossier teams fuq livelli nazzjonali u dawn fihom ikunu ikun hemm membri esperti fuq livell reġjonali u lokali Eh, kollom miri ta' implementazzjoni bħala rwol tagħhom. L-istati membri kollom jieħdu impenn fuq eh, livell reġjonali anki jinvolvu l-uffiċjali reġjonali tagħhom fil-implementazzjoni, fil-follow-up tal-implementazzjoni. Id-DG Environment ukoll segwa mill-qrib l-traspożizzjonijiet tal-istati membri f'waqthom u fil-ħin u fil-fatt tihdet eh, kwistjoni ta' eh, ittieħdu forzar u sanzjonijiet taħt artiklu 260 paragrafu 3 dwar it-trattat dwar referral għal meta ma jkunx hemm trasposizjoni tal-ġijiet. Daw jiġu referuti l-Kunsil Parlament qed jittieħdu wkoll evalwazzjoni dwar il-konformità tal-miżuri ta' trasposizzjoni hekk kif l-istati membri jkunu traspostu trasponew il-miżuri tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Ikun hemm eh, konformità konsistenti u aħna wkoll qed niżviluppaw kontinwament linji gwidi sabiex nappoġġjaw l-awtoritajiet nazzjonali u l-miri tagħhom il-partijiet interessati u l-partijiet ekonomiċi wkoll smo partikolari fil settur tal-iskart. Ħafna linji gwidi wkoll ħarġu ġew pubblikati fuq il- sit elettroniku tal-Kommissjoni. Nixtieq insemmi wkoll attivitajiet reċenti li saru fuq il komunikazzjoni fuq il ta' komunikazzjoni u implementazzjoni u meta nqisu l-importanza ta' implementazzjoni adegwata u nfurzar ta' leġiżlazzjoni marbuta mal-ambjent, il-Kommissjoni qed tippjana komunikazzjoni ġdida fuq din il-kwistjoni ti tiġi implementata aktar tard din is-seta il-kontenut aħħari mhuwiex konkluż, però l-inizjattivi prinċipali jorbtu ma' arfin tmexxija tal-implementazzjoni u maġġoranza ta' partijiet interessati ġew konsultati f'dawn l-aħħar xhur u konferenza tal-partijiet interessati nżammet fi 15 ta' ġuni tal-2011 ġifri ġimma li għaddiet. Kien hemm erba' suġġetti li ġew diskussi l-ewwel nett kellna kif ħaners u lejn arfin wiesa, eh, risorsi, l-valur ta' kooperazzjoni u networks, għafas legali għal ispezzjonijiet ambjentali u kontrolli dawn waslu għal ħafna opinjoni differenti ta' kif nistaw intejbu l-implementazzjoni, kif billi nużaw tekniks komplementari, dawn jinkludu approċċi biex insaħħu il-data u l-istatistika rigward l-ambjent, rizorsi finanzjari, kif nistaw nibnew aktar kapacità permezz ta' kooperazzjoni bejn entitajiet ta' esperti u l-istituzzjonijiet fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq livell nazzjonali, il-possibiltajiet biex insaħħu il-mod kif aħna nistgħu nitrattaw il-menti jew mistoqsijiet fuq livell nazzjonali u anke biex intejbu il-konsistenza u l-ispożizzjonijiet ambjentali. Il-Parlament Ewropew, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet, kumitati oħra, aġenziji tal-ambientali, l-Ombudsman Ewropew, il kumitat ta' Reġjun, il kumitat Ekonomiku Soċjali, kif ukoll il-EU Forum of Judges, Interpol, l-Academic Community, kien hemm rappreżentanti wkoll mill setturi tan negozju kif ukoll NGOs, jiġifieri l european Environment Bureau, kif ukoll preżenza Ungeriża u l presidenza Pollakka li indirizzaw il-konferenza. Grazzi. Merci. Merci madame, nous avons de, euh, la limite de Grazzi tassew. Aħna sanna fit-tmim tal tal ta' din il-laqa, mero s-sur Chris Davis li jagħmel mistoqsija. L-Kummissjoni verament sorprendit, għax vera ħadet ħafna ħin biex titkellem, pero nix najt jekk tistax eh, tatina dik it-tweġiba bil-miktub sabiex u tiħit ċer sabiex bekk it-tina kullħat ikollu din l-informazzjoni. Issa t-tini mistoqsija. It-tini punt, f'dak li għandu x'jaqsama l-ewwel punti li inti għamilt rigward il-fatt li kollna pjanijiet ta' implementazzjoni u checklist Issa nafu kemm diffiċli biex l-istati membri joħol u sanzjonijiet u joħol u għanzi skużawni eh, listi ta' correlation tables. Naf li l-Komissjoni tiħu din it-tip ta' azzjoni, pero x'tip ta' affarijiet se taċċettaw mill-istati membri? Din hija kwistjoni vinkolanti? Hemm xi evalwazzjoni? Ħasessir xi evalwazzjoni sa li ma stadju l-istati membri din ikunu konformi madan kollu? Kif ħan imma għamlu monitoraċċa dan kollu? Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Nixtieq niġbidlek l-attenzjoni li aħna ippubblikajna l-informazzjoni kollha fuq il-konferenza u l-preżentazzjonijiet il-konferenza dwar l-informazzjoni kollha tista' ssibbuha fuq l-Ewropa website hemm link. Nixtieq ukoll insemmi li il-konferenza ġiet ukoll diskussa llum fil-Lussemburgu u rigward il-kwestjoni tal-correlation tables il-DG Environment wara il-periodu ta' trasposizjoni meta dan ikun intem aħna qegħdin mod sistematiku qed uh, nevalwaw il-konformità tal-leġiżlazzjoni tal-Istati membri u qed nieħdu dan l-eżerċizzju f'dak li għandu xieqsam mal-Istati membri kollha, ġifri dawn qed jiġu trattati kollha l-istess u nassikuraw li kolna approċ koerenti għal kulħadd. Il-Kummissjoni qiegħda wkoll tuża konsulenza pariri f'dak li għandu x'jaqsam ma l-iżvilupp intern tal-correlation tables tagħna dawn mhumiex dawk li huma li ġew provduti mill-istati membri imma għal anijiet interni tagħna. ma nista' ngħidlek xejn iktar dwar din il-kwistjoni. Grazzi. Sur President, tista' tgħidilna jekk ix ħadd ipprovdilna din informazzjoni lilna l-koll? Iva, jekk tista' tatina konferma f'dak il-każ aħna nkunu nistgħu inqasmu din informazzjoni kollha lill-membri tal-kumitat. Nirringrazzjak mela aħna wasalna fit-tmim ta' dan il- ta' dan il-kumitat. Nitrattaw il-punt 8 ġifiri dik il-żjara fil-Polonja, dik nitrattawa qabel numru punt numru 9, ġifiri aktar tard forna f'senar. Għammek aħna ser nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-status ekoloġiku fil-Bahar Baltiku permezz ta' prassi sostenibli agrikoli. Grazzi tassew.